I'm, I'm very pleased that we're having this, uh, this first uh, mini-hearing um, in the context of the legislative initiative report of the Libe Committee uh, on a Mela, irridu nibdew fuq il-rapport fuq inizjattiva propria għal monitoraċ u l-inforzar tal-istat ta' dritt il-drittijiet fundamentali u il-governanza ekonomika. Illi jiena personalment nixtieq referi għalih para il-Governance um, Pack. Dan huwa l-ewwel smieħ, però nittama illi ser ikollna serje ta' smieħ, numru ta' smieħ il-Parlament iddeċida fuħet mir-rezoluzzjoni tiegħu li ser isaqsi l kummissjoni sabiex tressa proposti għal dan it-tip ta' mekkaniżmu. Dan għaliex naħseb illi kulħadd jista' jara bajnejh stess illi l-Unjoni Ewropea għandha nuqqas ta' odot biex tassew fil-prattika tim tipprattika e, u tinforza l-istat ta' dritt, id-dritt fundamentali u d-demokrazija. Għanna serje ta' odot IVA li jeżistu, però mill-banda l-oħra hemm ukoll l-opzjoni l-għażla ta' artiklu 7. L-odwa tajba tgħid is-Sinjora President. Men, kompli? Iva, fil-qosor, mela, kif kont qed ngħid għandna bżonn xi ħaġa biex nagħmlu tajba din il-lakuna li teżisti għaliex eh, kellna ħafna dibattiti ehm, kienu xida xejn eh, konna ħasinina anka ħafna frustrati minħabba l-fatt li iva d-dibattiti jeżistu iżda xej ma jisir. Il-Kummissjoni kienet tgħidilna li iva għandna l odot fidejna iżda eżatt ma nafux xan għamlu bjom. Għalhekk jiena kontenta ħafna illi il-Kumitat Libe ħadin l-inizjattiva fil-fatt diġà kellna serje ta' eh, laqat u provajna eh, naqsmu il-rapport f'sezzjoni differenti u kull shadow rapporter ser ikun responsabli sabiex jabbozza sezzjoni partikolari. Għalek dan huwa sforz konġunt u nittamaw illi dan il-rapport jieħu s-sura u l-għamla tiegħu fix-xhur li ġejjin. Dan mhux eh, jiġifieri xi rapport illi um, ser ikun hemm votazzjoni fu u jrid ikun hemm votazzjoni u perċentwal ta' 50% u vot wieħed. Le, mhux xi ħaġa ta' dan it-tip. Sempliċement irridu nagħtu direzzjoni biex nifhmu eżattament f'liema direzzjoni rridu nimxu. Il-mekkaniżmu li ser niżviluppaw ser jiġi applikat mhux biss lill istati membri iżda anka lill istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Kummissjoni Ewropea. Innifissa. Dan għaliex naħseb illi jekk aħna nistennew illi l-istati membri ja eh, ilaħqu ma' ċerta standards, allura aħna pal istituzzjoni ta' Ewropej rridu nagħmlu l-istess. Illum ser nifukaw fuq um, is-suġġett ta' metodi u indikaturi għaliex hekk nitkellmu fuq uh, eh, il-demokrazija l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali allura nabżon bżonn ta' indikaturi biex inkejlu il-livelli ta' demokrazija stat ta' dritt u drittijiet fundamentali kemm fl-Istati membri kif ukoll fl-istituzzjoni Ewropej. L-reazzjoni inizjali tal-Kommissjoni, inkluż tal-Kommissarju Timmermans, kienet waħda pożittiva, però huma għalulna li ma nistawx nizviluppaw għoda t tip għalix ma tistax tkejjel l-demokrazija, l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali, u għalek huma qalu illi huma ma jistgħu jagħmlu xejn, però irridu ngħidu li le huma għandhom tort illi nistgħu nizvilupaw ċerta indikaturi illi ikejlu dawn l-aspetti li tkellem dwarhom. Dak kollox bħala introduzzjoni, issa ngħaddi l-kelma mill-ġdid lill-President illi ser jiftaħ din is-sessjoni. Eh, skużani Sofija, nixtieq niskuża ruħi eh, tal-kont tard mhux soltu tiegħi dan, però kelli nitla minn solar għall-ieħor bidilt tliet solar biex insib il-voting card tiegħi. Madana kollu. Uh, eh, ninsab hawnhekk issa barra minn hekk uh, weġġajt ukoll l-aksa jiġifieri eh, Iġifiri, għalek u kol konċi ftit tart. Madana kollu, grazzi Soffi tal ħat li posti u komplejt inti minn floki. Issa, naħseb illi nistaw nibdew mill-ewel bil um, bil smeħtana anka inti tista taf li inti tista tkompli bħala viċi um, sekretarju tal-Kummissjoni tal Benis u nistednek fostna. Grazzi Sur President, jiena dejjem, għalija dejjem u għata unur illi nkun fostkom, anka bħala um, Eh, segretar, eh, viċi segretarju ġenerali, jina dejjem nħu kost li nkun għawek fostkom u fil-fat jira zammejt bej wieħed ieħor l-istess pożizzjoni tiegħi dak ta' viċi segretarju. Eh, dawn fil-fat, jina għadni fil-fat naħdem fis-settur tal-ġustizzja u l-affarijiet interni U għalek għadni għet nkejjel aspetti bħal sigurta, l-istat ta' dritt, drittijiet fundamentali, ecc. Ġifiri għalek jiena napprezza li edha għawek. Eh, Sofi, naħseb, inti tifhem li ma nistax nikontradixxi l viċi president tal-kommissjoni, però nista ngħidilkom li aħna qed naħdmu qed nagħmlu l-almutana biex l-affarijiet iseħħu u jinbidlu forsi ma nistawx niżviluppaw mekanizmu ġdid jew indikaturi ġodda iktar minn dawk illi kellna sa issa, però naħseb illi abbażi ta' dak li għanna fidejna aħna għamilna u qed nagħmlu ħafna. U aħna nqisu bħalma intom qedtu bħalma intom qedtu li qal is-Sur Timmermans danka s-Sinjura Jurova illi aħna nħossu li dak li għandna fidejna huwa xi ħaġa li permettilna illi namlu xolna. Però nifmu li nistaw intejbu l-affarijiet, u għalhekk ħankomplu nsegwu mill-viċin l-isforzi tagħkom sabiex tiżviluppaw xi ħaġa eh, illi tkun tista tejna biex ikollna fidejna indikaturi. Il-Kummissjoni għal kemmu ser ikun l-istituzzjoni tiżviluppa daw l-indikaturi xorta nikoperaw maħkom u tafu li l-President Juncker poġġa ħafna importanza fuq eh, id-drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt. U propju għalek huwa għal u poġġa li l-Viċi President pala responsabli għal dan il-qasam. Il-Kummissjoni ħadmet f'dawn l-aħħar snin biex tiżviluppa regoli varji. U jina ġili kont fostkom biex nejdilkom biex nkellimkom appuntu dwar l-scoreboard per eżempju, dwar eh, kif nistaw nużaw is-setat f'kassijiet taksur ksur biex naġixxu meta l-istati membri jihdu azzjonijiet illi aħna inqisu illi jixir ilhom aktar investigazzjoni fil-font. Però nixtieq ngħid ukoll bħalma qal is-Sur Timmermans illi jekk namlu irfinar ta' drittijiet fundamentali, rridu nirriflettu u għanna ninkludwa parti mill-ċiklu ta' politika tagħna u li tassew nimplementawa. Li qed nippruvaw nagħmlu huwa li niġbru kemm jista' jkun informazzjoni fuq il-post biex nifmu eżattament kif nistaw ninfurzaw l-affarijiet aħjar. Jina ninsab għawek biex nkellimkom dwar metodi ta' valutazzjoni tal-demokrazija stat ta' dritt u drittijiet fundamentali fl-istati membri u biex nkellimkom fuq l-esperienza partikolari tagħna f'dan il-qasam. Jina ser nifoka għalix mandiġ dubju illi mbagħad tridu tamlu li xi mistoqsijiet, appuntu ser nifoka fuq tlet odot partikolari. L-scoreboard tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea, il-mekanizmu tal-stat ta' dritt tal-Unjoni Ewropea u rapport annwali tal-applikazzjoni tal-charters. Eh, għal Bulgarija u r-Romanija għanna u koll mekanizmu ta' verifika et kif bilna fuqu fil-kontest qabel eh, sħubija ta' dawn iż-żewġ pajjiżi. Barra minn hekk, għandna wkoll u għawek nishtiq eh, sempliciment insemmijom illi għanna il-rapport ta' korruzzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-fat laħar wieħed sar fl-2014 u għanna wkoll l-azzjonijiet immirati illi aħna provajna nużawhom biex insaħħu l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea biex huma jiżguraw li qed jiġi rispettat l-istat ta' dritt. Dawn huma partikolarment immirati għal prevenzjoni tal-korruzzjoni u anka riforma fis-settur pubbliku. Aħna nistgħu nibdew proċedura ta' investigazzjoni kontra l-ksur u dan għamilnieh fil-passat meta naraw li hemm fatti il juru li kienem ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dritt l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali u fil-fatt nismaw prezentazzjoni anka minnaħa tagħhom jipprovdu għajnuna permezz ta' espar, esperti brabta ma' drittijiet fundamentali huma jiġbru u jistudjaw informazzjoni oġġettiva inkluż riżultati dwar riċerka u monitoraġġ illi mbagħad eventwalment jużawh kemm l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati membri flimkien ma' informazzjoni li tingħadda anka lill Kunsill tal-Ewropa. Fraħarnet mannix ninsew il-rwol tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex jiżgura illi jiġu eh, rispettati il-drittijiet fundamentali u l-istess trattati. Issa dwar l-scoreboard tafu illi jiena diġa ġejt biex niprezenta l-scoreboard tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea. Aħna fil-fatt għana mekkanizmu stabilit għal tas semestru Ewropew u tal-programmi ta' ġustament ekonomiċi. Dan il-proġett eh, għadu zaħir, eh, kull mandu eh, għadu zazuħ, kull ma tandu ma fil-fat bis tlet snin, għanna zviluppajna dan l-scoreboard fil-fat biex namlu monitoraċ u nsegwu mill-viċin riformi tal-ġustizja fil-istati membri. U ta' kull sena Il-Kunsill jadotta anka bbażi ta' din l-scoreboard rakkomandazzjonijiet speċifiċi għabbażi tal-proposti tal-Kommissjoni. Dan jappoġġa wkoll il-proċess ta' semestru Ewropew u dan l-scoreboard huwa indispensabbli u huwa xi ħaġa illi ta' kull sena nirrevedu biex nizguraw li kolna analizi komparativa u ħarsa ġenerali ta' kif il-riformi ta' ġustizja amministrativi, kriminali, pubbliċi u kol jaħdmu fl-istati membri. Bar minnek, apparti l-indikaturi, hemm dejjem analiżi dettaljata illi irridu namlu. U anka fiħdan l scoreboards ta' Ewropew tal-ġustizzja namlu analiżi dettaljata u naħseb illi din is-sena saħan sitra ħammorru l minn hekk għaliex ħanamlu anka analiżi fuq sorsi oħra ta' informazzjoni biex niskraw li kunem indipendenza Eh, fil-mod kif taħdem is-sistema. Jiġifieri ta' kull sena kif qed taraw inżidu elementi ġodda ma' dan l-scoreboard. Hawnhekk nixtieq nisħa ukoll fuq il-komparabilità tad-data. Dan huwa element utli ħafna u jipprovdilna sors ta' analiżi importanti. Aħna nippruvaw ukoll nivvalidaw din id-data kollha għaliex meta nitkellmu fuq sistemi ġudizzjarji irridu noqogħdu attenti ħafna fuq U fil-fatt iktar ma nkunu attenti fuq id dej taljana, iktar ikollna evidenza tajba f'każijiet fejn ikollna bżonna ġixxu. Aħna naħdmu mal-stati membri u mal-Network Ewropew għal kunsil li u kol kunsil ġudizzjarju, aħna naħdmu mal-Eurostat u anka mal-Network Ewropew għal konsumaturi U issa dan wassanni sabiex nikkumenta fuq l-istat ta' dritt. Il-mekanizmu tal-istat ta' dritt mhuwiex mekanizmu ta' monitoraġġ ċalina, iżda mekanizmu għal l-interventi tal-Kommissjoni f'sitwazzjonijiet li kieku iwaslu li jistgħu potenzjalment iwaslu għal teddida tal-istat ta' dritt. Il-Kummissarju Jurova u anka l ewwel viċi eh, president tal kummissjoni spjegaw il-ġimma li għaddit illi dan il-qafas ser jiġi attivat meta jkun fejn ikun hemm indikazzjonijiet ta' teddida sistematika tal-istat ta' dritt f'xi stati membri, partikolarment f'sitwazzjonijiet fejn kieku il-proċedimenti um, ta' ksur ma jagħmlux tajjeb u anka meta fuq livell nazzjonali l-lodot li kunu jeżistu ma jkunx qed jindirizzaw din il-problema. Il-qafas jitlob li ssir valutazzjoni dettaljata ta' situazzjoni. Dan joħodna lura għal dak li qed iktar kmini, jiġifieri illi hemm bżonn li niksbu l-arfin fuq ċerta kwistjonijiet marbuta mal-istat ta' dritt fl-istati membri. Para minn hekk aħna nfittxu l-arfin ta' esperti il-Kummissjoni ta' Venezia, Venezia per eżempju hija waħda minnhom u f'ċerta oqsma dawn l-esperti anka jatuna analiżi aħjar ta' situazzjoni speċifika illi jkun qed eh, nitrattaw. Aħna nħossu illi l-istat ta' dritt f'stat membru ma jistax jiġi kwantifikat b'mod eh, mekaniku permezz ta' xi odot speċifiċi, le, hemm bżonn ta' valutazzjoni dettaljata li hija bżonn juża dejjem. Il-Karta għad-drittijiet fundamentali hija rapport annwali u kif rajtu sa mill-2010 din ippreżentatilna serje ta' valuri importanti għal soċjetà libera u ħilsa U aħna nħossu illi il-kolka maħna għanna responsabilta illi nħarsu u nipromuovu dawn il-drittijiet fundamentali fil-ħidma tagħna ta' kuljum. Ir-rapport annwali iqis kif il-karta tiġi applikata fl-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet Ewropej mill-istati membri meta dawn jaddu liġijiet tal-Unjoni Ewropea u japplikaw liġijiet tal-Unjoni Ewropea u din is-sena l-ewwel darba hemm sezzjoni ġdida fuq suġġett emerġenti id-drittijiet fundamentali fl-ambjent digitali. Mill-esperjenza illi għanna b'dawn ir-rapporti kollha u b'dawn l-odot kollha, mm, il-Kummissjoni hija konvinta aktar minn qatt qabel u talmet hija stess illi kwistjonijiet marbuta mal-valutazzjoni tal-livell ta' demokrazija, l-istat ta' dritt u id-drittijiet fundamentali spiss ikunu kwistjonijiet komplikati ħafna u jitolbu palmet iktar kmini valutazzjoni ta' valutazzjoni fil-font u titlob ukoll eżerċizzju ta' tqabbil ma' stati membri, fl-istati membri wkoll il-livell ta' demokrazija, drittijiet fundamentali jew l-istat ta' dritt ma jistawx jiġu imkejla b'xi b'xi eh, odda partikolari u lanqas b'indikaturi statiċi. sabiex nevitaw is prezentazzjonijiet uh, u li nitkellem is fit-tul, mux ser noqt nitkellem fuq il-mekanizmu ta' valutazzjoni, pero jina edawek biex inwiġa pal mostuqsijiet ta'kom u tafu kol illi aħna qed namlu segwitu fuq situazzjonijiet fil-Rumanija u fil-Bulgarija, aħna spiss namlu zjarad f'dawn il-pajjiżi u ta' kull sena noħorġu rapporti fuq daw iż-żewġ pajjiżi u għal darboħra naħseb illi dan nagħmluh permezz ta' ħafna data oġġettiva u permezz ta' informazzjoni illi um, tista' tejjeb is-sitwazzjoni. Mela, nixtieq ngħid sabiex intemm illi is-semestru Ewropew illi fih jidħol uh, l-scoreboards tal-ġustizzja Ewropew Eh, għandu kol aċċess għal fondi li waslu għal riformi ġudizzjarji, il-stat ta' dritt li aħna qed insegwu, il-każijiet ta' ksur li aħna insegwa bażi ta' trattat u r-rapporti l-oħrajn kollha. Appuntu permezz ta' dan kollu, aħna nħossu illi sa' issa stajna nindirizzaw il-kustjonijiet kollha illi sirna nafu bihom. Permettu li nikonkludi, sinjuri, billi nejdilkom illi aħna napprezzaw ħafna l-sforzi tal-Parlament Ewropew, partikolarment ta' dan il-Kumitat, biex tappoġġaw id-drittijiet fundamentali illi fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea. Aħna se nkun qed insegwu mill-viċin il-ħidma tagħkom fuq dan il-rapport fuq inizjattiva propja. Nixtieq nirringrazzjakom bil-qudiem u jiena ngħidilkom li lesta inwieġeb għal xi mistoqsijiet illi jista' jkun li jkollkom. Nadir kelma sal eh, Sur Togenberg kull konsulent ewlieni għal FRA. Nadilek il-kelma. L-odwa tajba l-kulħat u grazzi ħafna ta' din l-istedina. Huwa pjaċira li jina li nkunu hawnhekk Għolija jaf tkun kontradizzjoni din, fil-sens jek nistabilux, jek nistabilux mekanizmu li beħ jiskat artiklu 2 hija xi ħaġa politika, deċiżjoni politika. Aħna istituzzjoni indipendenti fl-aħħar mill-aħħar Ġifiri forse tgħid fejn ir-rabta bejn din id-diskussjoni fi Brussell u l-Aġenzija fi Vienna. Naħseb l spiegazzjoni nsibuha fid-dokumenti ta' politika tal-istituzzjonijiet kollha Konsil, Kommissjoni u Parlament jaqblu fuq ċerti prinċipji l ewwel l-istati membri kollha għandhom ikunu trattati ugwalment. U t-tieni waħda hija li l-istituzzjonijiet eh, jgħidu li jekk il-prestazzjoni titkejjel dan għandu jisir permezz ta' evidenza oġġettiva u hawnhekk tidħol l-affarej. Dak li nixtieq nofferjilkom huwa li Naqsam maqom żewġ esperjenzi tal-fra u mbagħad proposta operattiva. Mela l-esperjenzi, l-ewwel esperjenza hija l-indikaturi tagħna u tienet il-perċezzjoni tagħna tal-Unjoni bħala sistema ta' governanza fuq diversi livelli. L-indikaturi mela aħna qegħdin nużaw il-kunċett tal-UN eh, bħala process structure outcome, xie fisser dan, ma nix bis l-ambizjoni li naraw xtip tal liġijiet u ma eh, f-postom. rridu nifmu kol xie sforzi politiċi ħadu l-istati membri, il-pajizi, id-dimensjoni ta' proċess biex nejdu għak. Umbat, u kol nifmu jekk dawn l-sforzi u miex għedin waslu għal-bidla reali fil-ħajja reali ta' ċittadini l-outcome ġifiri, dawn huma dimensjonijiet li nixtiequ inkopru permezz tal-indikaturi. Għanna eh, esperjenza fil-qasam ta' disabilita tfal u integrazzjoni ta' Roma. B'mod li nkun aktar konkret se nifoka fuq is-suġġett tar-Roma. Għaliex? Għaliex fil-każ tal-integrazzjoni tar-Roma diġà hemm sistema ta' rapportaġġ Kif tafu, hemm komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2011 fil-fatt li tobbliga l-Istati membri biex joħorġu bi strateġija l-integrazzjoni tar-Roma u apparti minn hekk imbagħad fil-2013 il-Kunsill ħareġ lista dettaljata ta' rakkomandazzjonijiet x'tip ta' miżuri għandhom iħadnu l-Istati membri b'mod li jgarantixxu l-inklużjoni tar-Roma. il ħsieb kien li inkejlu l-prestazzjoni taħdawn dawn l-obligi u għawnek tidħol l-affarej. Eh, Xidarba kien grupp ta' ħidma ħna fl-imkien ma' 18 stat membru fejn rnexxina naqblu ma' l-istati membri fuq l-indikaturi. U din hija esperjenza interessanti għaliex mhux faċli li wieħed jaqbel fuq indikaturi. Għandek bżonn ċertu bajin mill istati membri, speċjalment f'kuntest fejn hemm ħafna soft law għalfejn mhux faċli li wieħed jaqbel fuq l-indikaturi. Ha, jekk l-istati membri għandhom qudiemhom indikaturi, irrid joħorġu miż-żona ta' kumdita tagħhom jekk għandek dawn l-indikaturi, inti ma tistax toqgħod toħroġ dawn l-istqarrijiet vagi tgħid iva, ehm, ħadd il-miżura, eċetera. Le, inti ikollok timla templates dettaljati sottostrata u obbligi legali wkoll skont il-proċess SPO. Ġifiri l-esperjenza hija imbat li ngħidu iva diffiċli wieħed isib bil, però huwa possibbli li wieħed jaqbel fuq l-indikaturi u din hija ħaġa pożittiva. Il-template e, li żviluppajna ma' dawn l-istati membri issa huwa għal għodda ta' ċa għall istati membri kollha parti minn din l-istrateġija tar-Roma. U meħtieġ li wieħed jiżviluppa indikaturi għaliex jekk le ma nkunux nafu dwar xiex qegħdin nitkellmu. Ovvjament huwa faċli wieħed jgħid, iva, hemm bżonn naċċess għall-edukazzjoni għal Roma, però mbagħad eh, rridu narraw xirridu ngħidu eżatt reġistrazzjoni fl-iskejjel pereżempju eh, l-istudenti jaħdu sem eh, immorru fil-klassi jattendu jew nkella itemmu l-kors ta' studju tagħhom. Umbaċ, għedin ngħidu primarja, sekondarja, edukazzjoni ter terzjarja, hemm ħafna dettalji insomma, u lek neħtiġuhom l-indikaturi. Biex nikkonkludi fuq l-indikaturi, forsi ta' min jgħid li bil fuq eh, l-indikaturi ta' struttura l-obbligi legali dan huwa diffiċli, però irridu naqblu fuq indikaturi oħrajn, xirridu jagħmlu stati membri biex ikunu konformi ma' dawn l-obbligi legali. Dak li għamilna mbagħad kien li għamilna proġett pilota ma' tliet stati membri, l-Olanda, l-Svezja u l-Irlanda. Il-ħsieb kien li naraw jekk wara l-qbil fuq l-indikaturi kienx possibbli li dawn l-indikaturi inlaħmuhom b'dejta eżistenti. Għaliex dan is-soltu jkun lan tagħna, noqdu ngħidu m'għandniex bżonn strumenti ġodda, nużaw sempliċement id-dejta li għandna. U rixtaqna naraw jekk dan kienx possibbli. Inlaħmux dawn l-indikaturi b'din id-data li kienet diġa disponibli fuq livell ta' ġnus maquda, Konsil tal-Ewropa, ecc. Mbagħad bilna fuq l-indikaturi ma' dawn it-tlet stati membri, bilna fuq aċċess għal ġustizzja hate crimes u l-indipendenza ta' entitajiet non ġudizzjarji. U meta rajna id-data kollha disponibbli, rajna li kien faċli li wieħed illaħħam l-istruttura jekk kienx hemm trasposizzjoni pereżempju eċetera, iva. Kienet biċċa xogħol possibbli, però kien diffiċli fil-każ tal-miżuri ta' politika li għandhom eh, ħadnu l-istati membri u kien kważi impossibbli li wieħed juża l-outcome indicators imbagħad. Jekk pereżempju il-liġi fil-pajjiż partikolari għam liġ differenza għan-nies ir-Roma f'dal każ. Jiġifieri m'hemmx data eh, disponibbli f'każijiet bħal dawn. Imbagħad nixtieq inkellimkom ukoll aktar fil-qosor din id-darba fuq il-ħidma tal-fra fil-kuntest ta' governanza fuq diversi livelli. Jina naħseb li eh, huwa wieħed mill- proċessi ta' talim tagħna li nifmu li fil-kontest ta' artiklu 2 ma tantx jagħmel sens li nqisu l-liġi komunitarja f'iżolament. L-Unjoni Ewropea mhux ħaġa iżolata hija parti mill-istampa usa. U naħseb li żewġ affarijiet huma possibbli hawnhekk. L-ewwel net huwa possibbli li nibatu data tal-Unjoni Ewropea nibatu għall entitajiet internazzjonali biex jintużaw hemmhekk il-UPR pereżempju. Però huwa possibbli wkoll li nidentifikaw il-community core ta' kull obbligu internazzjonali, ġifiri xerrit ngħid, ġifiri kwalunkwe konvenzjoni internazzjonali li tqis inti dejjem hemm offol ta' obbligi li huma ta' relevanza diretta għalina. Tiftakru wkoll li għaxar snin ilu fl-2005 il-mexxejja f'Varsavji qablu li l-Unjoni Ewropea għandha titraspon l-standards kollha li ġew maqbula fil-kuntest tal-Kunsil tal-Ewropa xi ħaġa interessanti din li niftakru għam din ir-rabta ġifieri. Mhux biss kwestjoni ta' standards imma anke ta' atturi huwa importanti li wieħed eqis l-atturi kollha internazzjonali fuq livell nazzjonali. Il-rati per eżempju, l-ombudsman u s-soċjetà ċivili. Kwalunkwe ħaġa li tkun stabbilita fuq livell Ewropew naħseb itgawdi wkoll milli inqisu dawn l-atturi. Sija kux simpozja jew inkella dialogu annwali fil-Konsil jekk dawn l-eżerċizzi ma jqisux l-element nazzjonali u jħad ikun qed jitlef u jitlef ħafna. fl ħarnet proposta operattiva marbuta ma dak li qed aktar kmieni. Iva, hemm ħafna data disponibbli diġà taħt diversi sistemi ta' monitoraġġ fuq livell ta' UN, EU u Konsil tal-Ewropa, però huwa diffiċli biex wieħed jikseb aċċess u lanqas l-esperti probabbli ma jafu li kull sena għandna madwar 50 rapport ta' monitoraġġ fuq l-Istati membri taħt sistemi differenti. Aħseb para ċittadin imbagħad, eh? Ma jkunux jafu x'inhi l-komplessità involuta naħseb li jkun utli kieku nlaqqaw din id-dejta kollha flimkien permezz ta' one stop shop idealment li jkun fuq l-internet. Aħna din hija ħaġa semmejnija fir-rapport tagħna bitwaqqif tal-efri wkoll. Aħna dejjem nitkellmu dwar drittijiet fundamentali minkejja li qegħdin f'artiklu 2, però raġuni għal dan. Aħna naħsbu li ċ-ċarta għad drittijiet fundamentali jgħet ikopri madwar 80% ta' tal-valuri ta' artiklu 2 u qed jirrifletti il-valuri ta' artiklu 2 b'mod aktar dettaljat u b'aktar leġittimità wkoll probabbli. Drittijiet fundamentali jibqgħu wieħed mill-punti l-għanin ta' artiklu 2 u li wieħed jagħmel sistema ta' informazzjoni li tlaqqa din id-dejta kollha jgħati aktar viżibilità u prominenza l-standards non-EU li għadhom relevanti għal sistema tal-Unjoni Ewropea. Pass modest però huwa pass importanti u dan jħadni lura għal bidu jekk taraw li l-Parlament il-Kommissjoni il konsil qablu fuq ċerti prinċipji rridu nitrattaw il kulħadd mod ugwali u dan l-aħjar li jsir għabbażi ta' evidenza Eh, uniformi u li wieħed jista' jorbot fuqha. Grazzi ħafna. Issa l-Sinjura Grana Kamengini li hija eh, l-Viċi Segretarju li se tkellimna fuq din iċ-checklist. Grazzi ħafna. Grazzi, President, jena unura li jgħal għeda fostkom illum, ma tantx ħan għattaħħin niprezenta l-Kommissjoni ta' Venezia ta' fuqa din, eh, din hija korp ta' konsulenza tal-Konsil tal-Ewropa għanda 60 stat membru eh, fija, aktar mis-47 tal-Konsil ta' Ewropa għanda outreach iġifiri li jmur lilin mill-kontinent Ewropew. Il-Kommissjoni ta' Venezia jila taħdem Fu l-istat ta' dritt b'diversi modi. is slide li jmissek jieġabkom. Ħadmet fuq kwistjonijiet ta' stat ta' dritt f'ħafna pajjiżi. F'ħafna ħafna pajjiżi u b'ħafna modi. fl evalwazzjonijiet tagħha ta' kostituzzjonijiet, partijiet me leġiżlazzjoni, etc. U dan għamlitu bil-mod li tagħmel is-soltu fuq talba ġifieri, ġifieri rajna kwistjonijiet eh, jew problemi marbutin mal-istat ta' dritt, Imbagħad eh, ikun hemm talba jew tal-pajjiż innifsu jew inkella ta' wieħed mill-entitajiet li jtolbu l-konsulenza tagħna. Fl-2011 aħna ħriġna b'rapport ġenerali fuq l-istat ta' dritt fuq talba tal-Assembleja Parlamentari. F'dan ir-rapport eżaminajna il kunċett tal-istat ta' dritt. L-istat ta' dritt ir-rexta li taħdedrwa U rajna ovvjament li li dinja diskussjoni li jila għaddejja ħafna din tal-istat ta' dritt, rajna u koll li hemm ma tantx hemm ċans li se naslu għal bil fuq id-definizzjoni ta' stat ta' dritt, tal-kemm hemm xi definizzjonijiet li oġbuna bħal dik ta' Tom Bingham, però realizzajna wkoll li Rispettivament mill-post, mill-kontest legali, jew dak politiku, hemm elementi importanti li kienu komuni. Xi ħaġa li jaqbel magħha kulħadd. Fl-2012 biddilna l-approċċ tagħna. L-ewwel qed irrealizzajna li l-istat ta' dritt kien inqas uh, Eh, il-punt ta' attenzjoni kien wieħed mill-pilastri tal-Konsil tal-Ewropa, però ma kienx hemm mekkaniżmu speċifiku għal monitoraġġ. Eh, hemm referenza fil-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem ovvjament eh, jissemma vizavi il-ġustizzja ta', ta każ, però mhux b'mod sistematiku, u allura ħsibna li ta' min wieħed jipproduċi xi għodda li tippermetti interpretazzjoni ġusta u tajba ta' il-konċett ta' stat ta' dritt, b'mod li kunem applikazzjoni sħiħa tal-istat ta' dritt. Aħna ħsibna allura li rridu nifokaw fuq kif l-istat ta' dritt huwa implementat ma noqgħodux niddiskutu ħafna xi jfisser u x'inhu l-elementi kollha marbutin miegħu u bdejna bil-ħidma tagħna fuq iċ-checklist. Kien hemm checklist qasira memuża mar-rapport tagħna tal-2011 bdejna naħdmu fuqha u issa dal-waqt x-xogħol tagħna hemm ħames benchmarks. Dawn il-benchmarks maqsumin f'sotto parametri il-legalità, supremazija tal-liġi, ċertezza legali, proibizzjoni ta' arbitrarjetà użu ħażin jew abbuż tas-seta, u dim il liġu u non-diskriminazzjoni u aċċess għal ġustizzja, indipendenza, imparzjalità, fair trial u ġustizzja kostituzzjonali jekk hemm sistema ta' ġustizzja kostituzzjonali f'dak il-pajjiż. Dawn il-benchmarks nsibu magħhom noti ta' spiegazzjoni, dawn il-noti huma maħsubin biex wieħed jifhem xirridu nifmu bijom dawn is sotto parametri. Il-noti u n-noti ta' spiegazzjoni spiegaw bażikament xirridu nejdu. Nirreferu għas-sorsi u kol, per eżempju l-ġurisprudenza tal-qorti tal-ġustizzja u tad-dritti tal-bniedem jew dokumenti tal-ġnus maquda b'mod li nagħmluha ċara x'irridu nfissru, insomma b'dawn il-mistoqsijiet għaliex dan kien kwestjonarju. Imbagħad hemm selected standards ukoll maħsubin biex wieħed jispjega fejn dawn il minn fejn ġejjin dawn il-mistoqsijiet, x'inhuma il-bażijiet komuni Ewropej u internazzjonali għal dawn il-mistoqsijiet. Il-benchmarks huma legali, huma maħsubin biex ikopru l-istrutturi kostituzzjonali u legali jekk kif interpretati f'pajjiż partikolari, leġiżlazzjoni li nsibu ġurisprudenza tal-qorti tal-pajjiż. Per eżempju, jekk nieħu l-eżempju tal-indipendenza tal-ġudikatura, mistoqsija din l-imħalfin maħturin b'mod permanenti jew sakemm jirtiraw. Din hija mistoqsija li teħtieġ li wieħed jara x'inhu huma regoli, il-Kostituzzjoni jekk ikun il-każ, il-liġi, il-prinċipji, ġurisprudenza, eċċetera. Benchmark legali, ħafna mill-benchmarks huma legali. Però xi wħud minnhom fatwali dawn il-benchmarks benchmarks fatwali maħsuba biex ikunu komplementari għal dawk legali, però checklist tibqa' waħda legali xorta. Jiġifieri ma tantx nisħlu fil-fatwalità, però naħsbu li xi minnhom fatwali huma importanti, l-indipendenza tal-ġudikatura. Per eżempju, skużawni pereżempju l-pubbliku jqis il-ġudikatura bħala indipendenti, xistaw jkunu l-influenzi politiċi fil-ħatra u promozzjoni ta' mħalfin affarijiet bħal dawn. Inti għandek regoli, l imħalfejn jiġu maħtura, però Imbagħad il-pubbliku forsi jaħseb li l-proċess mhuwiex indipendenti. Jaħseb hekk insomma. Mbagħad eh, ikun hemm il-benchmarks l-oħrajn biex l-analiżi tkun aktar sħiħa. Ovvjament għal kull benchmark hemm sorsi ta' verifika, sorsi għal dawk legali u ma' testi fisseħ l-evalwazzjoni legali mill-Kummissjoni ta' Venezia, l-CTHR, istituzzjonijiet oħrajn, u għal dawk fatwali ikun hemm sorsi differenti, s-sepeġ, l-scoreboard tal-ġustizzja, materjal mill-affarej, pero anki stħarriċ fost il-pubbliku artikli dawn it-tip ta' sorsi, insomma. Mela, għalfejn għamilna dan ix-xogħol, x'in in-natura ta' checklist Il-punt ta' tluq għalina kien li nirrikonoxxu li l-istat ta' dritt huwa xi ħaġa li għadha d-dejja mhux xogħol mitmum. Qatt ma jintem dan ix-xogħol, li wieħed hemm dan ix-xogħol din hija kwestjoni ta' livelli suċċessivi b'mod progressiv. Kull stat jimxi lejn l-istat ta' dritt, forsi qatt ma ħajilħaq stat ta' dritt sħiħ hemm minn waqalura, però insomma ix-xogħol dejjem għaddej Il-checklist allura hija lista ta' mistoqsijiet, però miex maħsuba biex tkun eżerċizzju li wieħed jittikja l-kaxxi. Ma jfissirx li jekk eh, mhux il-kaxxi kollha jkunu ttikjati il-pajjiż se ħażin f'dan l-ambitu. Mhuwiex il-każ. Hija ħaġa normali, hija ħaġa universali xi stati membri tajbin f'ħaġa u mhux tajbin f'oħra. L-approċċ mhix ħaġa ta' kollox jew xejn. U apparti minn hekk, madam Mixu eh, semmiet għaddejn diversi drabi, l-evalwazzjoni tal-istat ta' dritt hija eżerċizzju kumpless ħafna. Bitweġiba l-mistoqsija, eh, il-parametri u l-benchmarks huma ħaġa simplifikata, eżerċizzju simplifikat, Però kja din is-sempliċità it weġibi tal-mistoqsijiet irridu jiġu e, proċessati. Anzi bil-kontra skużawni, it weġibi tal-mistoqsijiet irridu jiġu proċessati b'mod li jitqisu mhux biss in-numri, mhux biss it-tweġibiet iva jew le, l-evalwazzjoni ta' checklist hija xi ħaġa globali, xi ħaġa li tissir fil-waqt li nqisu ammont kbir ta' elementi ta' sorsi u inputs ukoll. Slide li jmiss. Mela, għal min hija maħsuba din iċ-checklist? Għal diversi atturi, il-Kummissjoni ma ħarġitx biċ-checklist għal utent speċifiku eh, se tintuża mill-Kommissjoni ta' Venezja ovvjament meta jkun hemm xi evalwazzjoni dwar l-istat ta' dritt, ovvjament aħna se nużaw iċ-checklist. Però checklist maħsuba wkoll għall-istituzzjoni statali, il-parlamenti, kwalunkwe autorità statali li tixtieq tagħmel evalwazzjoni tal-istat ta' konformità mal-istat ta' dritt f'pajjiż. Anke s-soċjetà ċivili wkoll tista' tuża. Aħna ġew fuqna diversi NGOs li jixtiequ gwida dwar kif jistrutturaw l-evalwazzjoni tagħhom tal-istat ta' dritt f'pajjiżhom b'mod aħjar. U tista' tintuża wkoll minn organizzazzjonijiet internazzjonali meta bdejna naħdmu fuq iċ-checklist aħna dan il-mekkaniżmu l-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea ma kienx jeżisti, però naħsbu li jista' ukoll jintuża eh, fl-eżerċizzju wkoll. Issa, x'inhu ġdid dwar din il checklist Bla dubju l-benchmarks, is-sorsi ta' verifika, l-metodi mhuma xejn ġdid Is-Sur Togenberg għadu kif qal li hemm tant data disponibbli kif semmaw l-entitajiet kollha l-FRA, l-Unjoni Ewropea, s-soċjetà ċivili, ġunus maquda, hemm ħafna sorsi. Id-dejta qiegħda hemm, però dak li ħassejna li kien nieqes kien approċċ globali eżaminazzjoni bir-reqqa tal-kwistjonijiet kollha. Għaliex mhux każ biss li tqis l-ispeċifiku mingħajr ma tqis il-kuntest usa u meta nagħmlu dan. Meta nagħmlu dan l-eżerċizzju nkunu konsistenti, nużaw dejjem l-istess approċċ, l-istess benchmarks, nkunu trasparenti fir-rigward tas-sorsi anki il-pajjiżi meta nevalwaw il-leġizlazzjoni ta' pajjiż, ikun ċar l-pajjiż x'qegħdin nużaw. Qegħdin nkunu konformi fl-użu tagħna tal-benchmarks pereżempju wkoll. Qegħdin nkunu oġġettivi. L-idea hija li nħorġu b'regoli ċari biex nużawhom meta nitkellmu dwar l-istat ta' dritt, meta nindirizzaw kwistjonijiet ta' stat ta' dritt dan il-pajjiż għandu jkun jaf dwar xiex qegħdin nitkellmu. X'tip ta' eżerċizzju se jsir? U l-pajjiż għandu jkun jaf li għamilna l-istess ħaġa fi kwalunkwe każ meta trattajna l-istat ta' dritt. L-slide li jmiss. Il-qafas il-ġdid issa t-tisħiħ tal-istat ta' dritt. Il-qafas eh, jagħti l-opportunità li l-Kummissjoni biex tikseb konsulenza mill-Kummissjoni ta' Venezia. Kummissjoni tista' titlob bħalma diġà għamlet jew inkella tuża opinjonijiet li jintużaw fuq liġijiet speċifiċi tista' titlob ukoll fit-teorija li jkun hemm evalwazzjoni eh, tal-istat ta' dritt ta' bażi ta' checklist kollha jew inkella parti biss minna, però ovvjament iċ-checklist tista' tintuża mill-Kummissjoni u minn xi ħadd ieħor b'mod dirett mingħajr l-involviment tal-Kummissjoni ta' Venezja. Għan nikonkludi billi intenni li il-kisba sħiħa ta' dritt tal-istat ta' dritt hija ħaġa impossibbli. L-ebda pajjiż ma rnexxielu u allura l-konformità ma l-istat ta' dritt tittibqa' tiġi riveduta. Il-checklist mhix waħda sħiħa u l-qasmi waħda finali se tkun adottata f'Marzu issa Sa nibqgħu naħdmu fuqha però se nibdew nużawha imbagħad u nittamaw li bija naslu għal riżultati li semmejt aktar kmieni. Grazzi ħafna. Thank you very much for that. Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni, żgur li se jkun hemm xi mistoqsijiet u issa naddu għall aħħar kellima il-Sinjura Jolinda Bekiraj mill-Bingham Center għall-Istat ta' Dritt Flondra i e, se tajdenna fiex edin il negozjati fuq dawn l-indikaturi globali kif ukoll tatina xi proċessi ta' l-identifikazzjoni ta' indikaturi nazzjonali fil-Ġermanja kif ukoll fir-Renju Unit. Grazzi ħafna għall-istedina. Dak li nixtieq ngħidilkom illum hija li l-istat ta' dritt u l-aċċess għal ġustizzja se jkun suġġett li se jibqa' magħna fis-snin li ġejjin fil-qafas tal- l-anijiet ta' svilupp sostenibli maqbula fin New York mill-Assembleja Ġenerali b'Settembru ta' l-2015. Hawnhekk għandkom ideja ġenerali tal-tlet partijiet ewlenin tal-prezentazzjoni li se nagħmel jiena taqsira asira ħafna għalfejn l-anijiet tal-izvilup sostenibli huma differenti mill-anijiet tal-izvilup tal-millenju u b'mod partikolari il-an 16 li huwa lan fuq l-istat ta' dritt u l-aċċess għal ġustizzja. Aħna konna qegħdin nippruvaw identifikaw indikaturi globali u anke nazzjonali u mbagħad fl-aħħar net se nagħtikom żewġ eżempji fuq il-proċessi nazzjonali fir-Renju Unit u l-Ġermanja. L-MDGs u l-SDGs mill-2000 sa l-2015. Mbagħad l-anijiet għall iżvilupp sostenibbli mill-2015 sa l-2030. L-SDGs ħadu approċ olistiku għall-iżvilupp, l-iżvilupp mhux biss svilupp ekonomiku immandu wkoll dimensjoni soċjali kif ukoll dimensjoni ambjentali kif inata aktar kmini, għall-ewel darba dawn kienu jinkludi u koll opinjonijiet ta' soċjetà ċivili, kienem konsultazzjonijiet ma' soċjetà ċivili u l-input mill-soċjetà ċivili ġi inklusu koll fit-test finali fuq l-anijiet tal-iżvilupp sostenibli il, dak li huwa differenti huwa li dawn huma universali, mhumiex eh, eh, biss indirizzati lill-istati li huma membri imma lid-dinja kollha. Mbagħad hemm lan numru 16 kif għattilkom dan huwa l-an tal-istat ta' drittu l-aċċess għall ġustizzja u dana jimpenja lill-istati membri biex itejbu s-sistemi tagħhom u jindirizza mhux biss il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw imma anki dawk li huma żviluppati ġifieri pajjiżi bħal Renju Unit u l-Ġermanja ukoll jistgħu itejbu is-sistema tal-ġustizzja tagħhom u l-istat ta' dritt. Fost l-aspetti innovattivi tal-SDGs, nixtieq mod partikolari nifoka fuq lan numru 16 li jinkludi dan it-tlet eh, elementi jipromovi il-soċetajiet li jiexu fislim slim u soċjetajiet inklusivi, għall iżvilupp sostenibli, aċċess għal ġustizzja u li jibnu istituzzjonijiet effettivi, responsabli u inklusivi fuq il-livelli kollha. U mbatem il-mira 16.3 mod partikolari tindirizza is-suġġett li qed niddiskutu llum u timpenja l-istati membri biex jipromovu l-istat ta' dritt fuq livelli nazzjonali u internazzjonali u jiskuraw li jkun hemm aċċess indaqs għal ġustizja għal ġustizzja għal kulħadd. Il-kisba li għet jasal għall-istat ta' dritt hija mira dejjema u eh, propju din il-mira tesprimi dan eh, din l-idea li xtajt li rridu nipromuovu l-istat ta' dritt, rridu nipromuovu sabiex dejjem jissaħaħ l-istat ta' dritt. Għallek aħna nifokaw fu wieħed mill-elementi tal-istat ta' dritt, jiġifieri l-element ta' aċċess indaqs għal ġustizzja għal kulħadd. Din hija il-mira u in-negozjati il mira u n negozjati imbdew għadhom għaddejjin biex issa jiġu identifikati indikaturi għal din il-mira kif nistgħu niżguraw li l-Istati membri tassew qed jiżguraw li kulħadd ikollu aċċess indaqs għal ġustizzja. F'dan l slajd qegħdin eh, taraw fuq in-naħa tax-xelluk il-membri ta' grupp ta' persuni eh, tekniċi li jaħdmu fil-qasam tal-istatistika u eh, in li jidentifikaw l-indikaturi globali għal miri kollha fostom ukoll il-mira 16.3. Il-slide hija żgħira imma huwa dan il-komitat huwa presedut mill-Renju Unit u jinkludi ħafna pajjiżi oħrajn Eh, l-Amerika ta' fuq, hemm il-Kanada, Franza, l-Ġermanja, l-Olanda, l-Svezja li huma membri dan huwa grupp ta' persuni li eh, esperti fl-istatistika mill-uffiċċji nazzjonali tal-istatistika tal-pajjiżi konċernati u dawn ħarġu b'sensiela ta' proposti. Jiena hawnhekk qed nippreżentalkom tlieta minnhom ikkopjajtom u l-ewwel tnejn huma dawk illi bħalissa huma inklużi fl-abbozz tad-dokument. Dan l-abbozz tad-dokument se jiġi ippreżentat lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Ġnus Maquda f'Marzu tal-2016 u mbagħad ir-rapport jiġi ppreżentat biex jiġi diskuss minn entità politika fiħdan il-Nazzjonijiet Uniti, ġifieri l-Istati membri u rappresentanti tal-gvernijiet tal-istati membri. Ix-xejra sfortunatament hija illi e, eh, jiddajja fil-kontenut ta' dawn l-indikaturi għaliex kif tistgħu taraw minn l-ewwel tnejn qegħdin eh, jiffokaw l-iktar fuq il-ġustizzja kriminali u mhux propju eh, jimur fil-qalba tal-mira 16.3 ma jiġifieri mhix qed tirreferi għal kull tip ta' ġustizzja għalhekk hawnhekk l-ambitu huwa limitat ħafna. Imma f'kuntrast ma dan hemm tielet wieħed li huwa l-ewwel indikatur li ġie propost li għad għandu l-appoġġ tal-Istati Uniti tal-Kanada u l-organizzazzjonijiet internazzjonali ewlenin u l-aġenziji bħal UNDP u l-Bank Dinji. U eh, Dan huwa indikatur aktar wiesa li huwa maħsub biex ikkejjel il-proporzjon ta' persuni li kellhom xi tip ta' uh, tilwim f'dan l-aħħar 12 xar u illi irnexxilhom jiksbu aċċess għal mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ta' tilwim illi kien iva ġust imma informali jew formali u alternattiv għas sistema tal-ġustizja tradizjonali. U aħna għamnek għedin naraw kemm hemm ħalfin, kemm idumu il-proċeduri, u għan imma mhux biss għedin naraw kif ukoll jarawhom dawn is-sistemi l-utenti tagħhom. Ġifieri mhux biss is-sistema nfissa imma anki kif is-sistema tkun perċepita. Data ta' dan it-tip tista tinkiseb permezz ta' reach u għal ġbir ta' din id-data l-proposta kienet illi ninkludu u koll eh, starriċ fid-djar fil-familji jkun hemm taqsima differenti għal ġbir ta' din l-informazzjoni fil-futur. Sabiex niksbu data li għalissa għada ma teżistix. Issa fil-qosor ħafna żewġ eżempji Lilin mill-indikaturi globali il pajjiżi u anki fuq livell reġjonali tagħhom. Indikaturi nazzjonali u reġjonali jistgħu jiġu adottati fuq dawn il-livelli. Il-modelli u il-proċeduri biex jiġu identifikati dawn l-indikaturi huma differenti. Kull sissa kull stat għamel affarijiet mod differenti, ma model tajjeb huwa dak ċermanis, anki għaliex huwa l-iktar modell avvanzat, u jikkonsisti jiġifieri li l mill-identifikazzjoni ta' prioritajiet għall iżvilupp jinkludi u koll żewġ livelli ta' kontrolli. L-ewwel kontrolli mill konsell konsultattiv tal-gvern li huwa konsil ta' esperti u jgħid li l-gvern jekk il-politiki illi biħsibu jimplementa jimxux fid-direzzjoni eh, li l li jiksbu eh, l-anijiet jew jilħu l-anijiet identifikati un bat il-Kumitat Parlamentari illi se jkejjel il-progress li jkun sar biex jintlaħqu dawn l-anijiet. Fil-Renju Unit, dawn il-kwistjonijiet jagħmlu parti mill-kwistjonijiet devoluti u l-ġurisdizzjoni fil- fil-Renju Unit ħadet passi autonomi, per eżempju, f'Wales u fl-Skozja, hemm eh, fetħu konsultazzjonijiet pubbliki u fil-Ingilterra għadu ma sar xejn imma forsi għanda tittieħed azzjoni ċentralizzata fuq livell tar renju Unit kollu kemmu. Grazzi ħafna lil kellima kollha. Għanna madwar 20 jew 25 minuta għall mistoqsijiet mella ħalli naddu mill-ewwel għal Shadows. Sur l-ewwel. Grazzi Claude. jien għandi mistoqsija ġenerali x'nagħmel lil kellima kollha li ma tant mistoqsija. Konklużjoni li wasalt għalija jien minn dawn uh, l-isforzi kollha li qegħdin issiru u li li wieħed jgħid x'inhi demokrazija kompatibli mal-Unjoni Ewropea huwa palli kieku wieħed irid jgħid jew jiddeċiedi jekk iċ-Ċina għandix ekonomija tas-suq jidher li għandna ħames kriterji fl-Unjoni Ewropea. L-Istati Uniti għandhom differenti, l-Awstralja differenti, l-Brażil ukoll u fost dan kollu tasal għal konklużjoni probabbilment li dan huwa hekk mhux għax huwa hekk imma trid tikkonkludi li ekku anki l-standards tal-Konsil tal-Europa, naf li dawn l-standards jeżistu, imma nista' ukoll nsemmi għalmenu sitt stati membri tal-Konsil tal-Europa fejn jiena nemmen li dawn l-standards termini tal-istat ta' dritt u demokrazija huma imbeda ħafna ħafna minn dak li aħna nistaw nqisu bħala eh, rib ta' dawn l-standards, imma il-Konsil tal-Ewropa għadu ma keċċal ħadd u naħseb li hemm raġuni għal dan ukoll. Jiena dejjem nispiċċa naħseb l-istess ħaġa meta nisma' lill-esperti bħalkom jitkelmu għaliex wara kollox intom professjonisti fil-qasam u nikkonkludi li id-demokrazija u l-istat ta' dritt ma tistax tkejjilhom, ma tistax tikkwantifikhom, m'hemmx kaxxa tal-odda standardizzata ta' indikaturi li jekk taplikom tista' tikkonkludi jekk xi ħaġa ix qed tagħti riżultati mixtieqa jew le b'mod partikolari fil-kontinent Ewropew fejn il-gvernijiet huma differenti fit-tip tagħhom hemm kellna dittaturi minn dittatur iktar dittatur mill-oħrajn għanna tradizjoni twila ħafna ta' stat ta' dritt u gvernanza minnar ma biss kena kostituzzjoni miktuba il-president naħseb qed jifhem għal min qed nirreferi u hemm pajjiżi oħrajn ukoll illi għandhom din l-istess tradizzjoni. U jiena joġobni ħafna l-approċ illi Eh, kelmitna dwaru s-Sinjura Mengini meta għaltinna li l komissjoni ta' Venezia donna ħasbet li ma kienx hemm bżonn ta' definizzjoni u li kellna bżonn ta' konsensus fuq l-elementi tal-qalba. U jina ek nixtieq li konna fl-Unjoni Ewropea wkoll u dan iġibni lura għal xi ħaġa li tafa Sofi u oħrajn ukoll anke shadows fuq dan id-dossier. Irridu naraw jekk hemmx loġika ta' gvernanza Ewropea jekk wara dan iż-żmien kollu deċidejniex illi aħna irridu nkunu gvernati. U dana fil-fema teqet huwa jista' jsir għabbażi ta' elementi sempliċi ħafna, imma anki um, elementi illi huma iktar tangibli, mbagħad in-nuqqas ta' arbitraċ u arbitrarjetà wkoll f'dak illi jagħmel l-istat affarijiet illi ġalu li ċittadin iħossu palli kiku għandhom il-kontroll u jitolbu l-istat jagħmel dak li jridu huma u jekk ma jagħmlux l-affarijiet kif iridu huma ibidlu l gvern U naħseb aħna fuq dan għandna nifukaw fil-futur. Jiena ma jdejqunix l-scoreboards u ċ-checklists u l-indikaturi imma jien għandi l-impressjoni illi dak huwa iktar għal affarijiet tekniċi milli għal xi ħaġa daqshekk efimera u intangibli kif huma fil-fatt id-demokrazija u l-istat ta' dritt. Grazzi. Issa ma' Monika. poważujem za dalmi dobre. Grazie, Hafna. Il-laqa tal-lum ija utli Hafna. Ija ħaġa tajba illi qed ikonna dawn it-tip dan it-tista smih fil komitat Il-seminar fuq il-, -seminar kriżi ta' fuq li tal-immigrazzjoni jena l-biraħ kelli laqa ma' ġurnalisti slovakki l-biraħ u smajt ħafna mistoqsijiet dwar miżuri li qed jiġu adottati jew li jistgħu jiġu adottati meta l-istati membri ma jirrispettawx jew jonorawx l-obligi tagħhom. Aħna dak li smajna dal-ħodu semmew ħafna mill-prinċipji fondamentali illi aħna nħadnu. Kif nistaw nġestuwa il-krizi ta' l-immigrazzjoni? Se namlu dwara? Għalix din il-krizi se tfisser illi ċerti obligi huma medda pajjiżi, per eżempju, ma tantx kien ħerqan li jipparteċipa f'deċiżjonijiet komuni jew inkella illi xi ħadd jimponi xi ħadd fuq xi ħaġa fuqu. L-istati membri xoħut minnom edin situazzjonijiet illi huma tassew diffiċli edin darom mal-ħajt u anki il-mod kif id-drittijiet fondamentali qed jiġu rispettati wieħed jista' jgħid illi kważi kważi ftit li xejn qed jiġu irrispettati. Inti x'taħseb dwar dan? X'taħsbu l-istituzzjonijiet tagħkom dwar l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea? u il-mod kif dawn jistaw jiġu sanzjonati f'każ li ma jirrispettawx id-drittijiet fondamentali ta' l-istat u l-istat ta' dritt aħna f'dan il-komitat kemm il-darba nitkellmu dwar in-nuqqas ta' rispett ta' drittijiet fondamentali fl-istati membri. Ħafna minna illi aħna rapporteurs jew shadow rapporteurs fuq uh, dan dawn il-kwistjonijiet aħna imħazbin ħafna dwar dawn ix-xejriet dejjema. Madana kollu, naħseb illi għanna ħafna esperjenza, ħafna arfin u adottajna anki ħafna rapporti tajbin fuq dan is suġġett Imma li wieħed jipponta uh, eh, sabajħ lejn dawk il qegħdin jonqsu. Jekk aħna ma naplikawx is-sanzjonijiet fuq dawk il-pajjiżi li jonqsu billi jirrispettaw id-drittijiet fondamentali, inkunu sempliċi parteċipanti fi klab fejn isiru ħafna dibattiti wara li kunu ġew identifikati l-problemi ma minar ma qatir nexxinna nsibu soluzzjonijiet ċari għad ċittadini. Aħna qegħdin f'Unjoni Ewropea fis stad eh, fejn qegħdin saħansitra nitkellmu dwar l-iżmantellament tal-żona Schengen dawn huma affarijiet li għandhom meħasbuna il-koll aħna rridu nieħdu azzjoni kontra dawk l-istati membri fejn id-drittijiet fondamentali mhux qed jiġu rispettati għandna bżonn ta' sistema ta' sanzjonijiet għaliex inkella mhux se jkun hemm rispett ċira għad-drittijiet tal-bniedem kontribut qasir minn ħatijaj. tiegħi. Sir Kirkhope fil-fatt. Eh, jiena naħseb li fil-fatt bl-scoreboards kollha, bl-indikaturi kollha, dak kollu li semmejna kollu tajjeb, però rridu naraw kemm dan kollu tassew huwa effettiv. Hemm il-sovranità tal-istati membri minn banda li mhux qed taqbel imbagħad ma l-implementazzjoni tal-akki tal-Unjoni Ewropea. Naħseb hawnhekk qed nitkellmu ħafna, partikolarment f'dan il-Kumitat, fuq il-mod kif niddiskutu fuq ċerta stati membri niddiskutu ħafna fuq jekk mhix qed jagħmlu l-affarijiet kif suppost li jagħmlu, però dejjem ikun diffiċli illi wieħed ikun assolutament imparzjali u oġġettiv u jipprova jiġġudika lil dawn l-istati membri u mhux dejjem dan ikun possibbli li nagħmluh. Jista' jkollok kemm treat scoreboards, però jekk Pero fl-aħħar tal-ġurnata, fl-aħħar mill-aħħar, dak li hu importanti huwa illi naraw x'inhuma s-setat li għandna, kif nistgħu nimplementaw l-affarijiet. Umbat f'daqqa waħda diskussjoni tiġi suġġettiva ħafna. Għalhekk naħseb illi din id-diskussjoni iva hija interessanti minn ħafna aspetti, però naħseb illi xorta qed tibqa' kontradizzjoni bej il-fatt illi l-ewwel isir id-dibattitu u mbagħad meta niġu għal fażi ta' implementazzjoni nisibu diffiċli ħafna biex inkunu oġġettivi, hemm bżonn li nkunu pragmatiċi. Grazzi, issa naddi l-kelma lis-Sinjura Spinelli, Barbara Spinelli. Grazzi, Sur President. L-ewwel nixtieq nagħmel premessa un mbagħad nagħmel żewġ domandi minna ħatijaj. tiegħi. L-ewwel il-premessa. il premessa intqal mis-Sinjura Grenata Mengini illi biex nilħu kompletament l-istat ta' dritt, li nilħu kompletament l-istat ta' dritt hija utopija. Jina naħseb illi jekk ngħidu xi ħaġa hekk hija mm, perikoluża. E, aħna rridu ngħidu illi huwa diffiċli illi tilħaq l-istat ta' dritt kompletament, però mhux li din hija xi tip ta' utopija. Allura, eh, rridu noqogħdu attenti għaliex jekk aħna ngħidu li la nistaw nkunu revoluzzjonarji, la rridu nkunu eh, dawk li jġibu riforma. Jekk naqgħu f'dan il-riskju eh, ikun diffit tkun situazzjoni perikoluża ħafna għaliex eh, nisabu situazzjoni bħalissa fejn qed nirriskjaw ħafna jekk noqogħdu ngħidu illi l-istat ta' dritt hija biss utopija, irridu nippruvaw naslu għalih għaliex jekk noqogħdu ngħidu li huwa sempliċement utopija l-istat ta' dritt eh, musser ser nispiċċaw bħal f'debating society, nitkellmu biss u qatt ma nimplementaw xejn. Mbagħad rigward is-semestru Ewropew il-mistiden tana li tkellem dwar dan l-aspett qal illi hemm bżonn ta' riforma fil-ġustizzja bħalma sir li trid issir fl-istati membri jiena nixtieq nistaqsi. Minħabba li issa għandna fidejna ħafna studji rigward ħafna ksur ta' drittijiet per eżempju ta' artiklu 2 jew inkella ta' charter, etc. Jekk anka dawn l-istudji fuq ksur ta' drittijiet oħra u x'qed jiġu ikkonsidrati. U mistoqsija oħra illi nixtieq nagħmel i x'inhi l-opinjoni tagħkom fuq um, l-opt-out illi ir-Renju Unit talab biex joħroġ mill taħt il-vigilanza ta' żewġ rati fiħdan l-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li qed tistudjawha kemm fil-Kunsill eh, tal-Ewropa kif ukoll fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nisma' iktar dwar dan. Grazzi ħafna Barbara, għandi tlet kellima oħra li xtiqu jintervjenu, pero wara dawn it-tlieta ser nalaq l-speaking list u għalek niskuza ruħi ma dawk li xtaqu jitkelmu u nitlob il-daw tlet kellima li mis jitkelmu sabiex jitkelmu fil-qosor. Mela, issa nibdew bl-onorevoli uh, Bisur Juan Fernando l-ewel. We are very much pressed about the timing. Iva naf illi uh, ma tantx għanna ħina d-dispożizzjoni tagħna, però mm, tassew nixtieq nisma mill-rappreżentanti tal-FRA u tal-Kummissjoni ta' Venezia rigward il-benchmark, rigward il-mod kif aħna nittrattaw ir-rikjedenti tal-ażil fl-Istati membri u kif l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jitrattaw lil dawn il-persuni li tolbu l-azil. Hemm differenzi fil-mod kif dawn jiġu trattati, hemm modi differenti ta' kif qed jiġu prattikati id-drittijiet fundamentali fih dan l-Unjoni Ewropea illi għandhom jipproteġu mhux biss li ċittadini tal-Unjoni Ewropea, iżda anka lil barranin li jiġu jħabtu mal-bibin tagħna tal-Unjoni Ewropea dan qed nirreferi brabta partikolarment għas situazzjoni ta' l-rikjedenti tal-azil kemm fl-Ungerija kif ukoll fi Spanja fejn il-dawn il-persuni li jitolbu l-azil lanqas biss qed jiġu ikkonsidrati. Grazzi ħafna tal-li żammejt fil-qosor u sanad il-kelma l lana Grazzi. Jina napprezza illi għanna ħafna metodi, għanna ħafna standards ta' kif inkejlu l-affarijiet, imma eja napplikawhom, eja nifmu flima stat tinsab l-Unjoni Ewropea jina naħseb li tinsab fi stat assolutament disgustanti. ċerta affarijiet illi taħħom għanna xiex nkunu gburin, pero sfortunatament irridu natu valutazzjoni imparzjali ta' dak li seqsa issa, ta' kif aħna fċerta każijiet ma irrispettajniex la l-istat ta' dritt u laqas dritt fundamentali. Ma tistax toqgħod titkellem fuq l-istat ta' dritt bħala utopija il qatt ma nistgħu ħuwa għaliex hekk dak ikun il-każ ħadd ma sa' sabiex jilħaqa din il sitwazzjoni ta' stat ta' dritt komplet. U għalhekk naħsibx li dan huwa l-approċċ it-tajjeb Issa, il-valutazzjoni tiegħi, il-valutazzjoni tiegħi hija eh, valutazzjoni negattiva ħafna. Jiena ġew minn pajjiż fejn ġiet applikata it-trojka, it-trojka illi faqritna aktar, illi waslet għal wieħed minn kull tlet tfal illi jgħixu fil-faqar u illi jiġu uh, illi jiġu mċaħda minn ċerta żvilupp li kien hemm bżonn li jsir fil-kuntest tagħhom, iżda dan mhux biss fuq livell ta' stati membri, anke l-Kummissjoni, l-Kummissjoni naqsitna din hija kwistjoni politika, il-ġlieda l-korruzzjoni. Il-Kummissjoni qed tiġilet fuq il kontra il-korruzzjoni, Ira, ma importanix li kun hemm rapport, irrit li fil-prattika niġildu l-korruzzjoni, kien hemm diversi każijiet ta' korruzzjoni li rigwarda li rigwardaw lil pajjiżi u lil Ġermanja u xinejdu fuq l-Ungerija. Qed nitkellmu fuq ksur ta' drittijiet fundamentali fl-Ungerija iżda ma' milna xejn. Hemm ukoll il-problema ta' l-immigrazzjoni U di mux bis fl-Ungerija, anka l-istess uh, president tal-Kommissjoni tal-Unjoni Ewropea, Donald Tusk, talab sabiex jisir monitoraċ fuq is-sitwazzjoni ta' daw l-immigranti. Iżajna nistaqsi, kif jista' jkun illi il-Kommissjoni, il-Kunsill u l-istess stati membri ma jagħtux każ tal-użu ta' per eżempju ta' drones illi jintużaw biex ċerta eh, stati membri joqtlu l ċerta individwi. Issa, kalma l-kelma Intfeld. Iva, fil-fat, eh, nishtiq nerġa l-ura għas-sujġet ta' dalodu għalix u għawak jinterrompija il-president. Kollegi, nitlobkom li eh, iżommu kwieti, mandiċa għawak il-martel biex nsikkitkom, ma nitlobkom li iżommu sikta. l-Honorable Intveld. Iva, komment minnaħa tiegħi u mistoqsija wkoll. Jiena nishtiq li nifukaw fuq eh, l-indikaturi għaliex dan huwa s-suġġett tal-lum. Jiena smajt l-Sir Kirkhope jgħid li huwa xettiku fuq il-possibilità illi niżviluppaw indikaturi ta' dan it-tip u li napplikawhom fil-prattika. Iwa nifhem li dan mhux eżerċizzju faċli, iżda il-fatt illi l-istat ta' dritt u d-demokrazija huma diffiċli ħafna biex wieħed jikkwantifikhom ma jfissirx li mhumiex aspetti importanti jew li hu impossibbli li wieħed jiżviluppa indikaturi fuqhom. L-indikaturi mhumiex mezz ta' kejl, iżda huma appuntu palma tgħid il-kelma stess indikaturi. Jien għandi mistoqsija fil-fatt għal Sur Togenborg illi tkellem dwar dwar l-Efris. Jina nħoss li din hija idea tajba, pero għaliex mhux qed tagħmlu xejn biex niżviluppaw għodda ta' dan it-tip. Intom bdejtu taħdmu fuq uh, xi ħaġa ta' dan it-tip uh, nitlob il-mistenna nasa biex iwiġbu għad-domandi u nibdew bil- Mis-Sinjura Miċu. Iva, jina ħa nifoka fuq uh, eh, il-mistoqsijiet li saru li li Ovvjament barra minn din il minn dan is-smieħ nistgħu saqsuni da kollu tixtiequ nistgħu niddiskutu anke b'mod bilaterali, però issa ħanwiċċa bħal mistoqsijiet speċifiċi. Jiena naqbel kompletament ma' Sofi. Il-fatt illi l-istat ta' dritt huwa importanti ħafna. U jiena ma nistax eh, nifem kif eh, nistaw ma namlux bissejed f'dan l-ambitu, naf li hemm ħafna sfidi, xi drabi sa nsittra dawn l-sfidi jaċlu aktar minna, pero aħna f'ħafna każi ninwieġbu u nwieġbu għal kazi ta' ksur U anka fil-kas tal-immigrazzjoni, każijiet ta' ksur fl-ambitu tal-immigrazzjoni, dan ukoll qed nindirizzawh anka issa stess. Fuq xi kwistjonijiet li ġew ippreżentati mill-istess panel, per eżempju fosthom l-aċċess għall ġustizzja il-mekanizmu ta' rizoluzzjoni ta' tilwim alternattiv. Eh, daw forsi għat għandhom bżon illi jiġu zviluppati aktar il-mekanizmi li nużaw jiġifiri biex nindirizzawhom. Però dawn huma affarijiet li qed nindirizzaw partikolarment f'dawn l-aħħar tliet snin minn meta ilu japplika l-scoreboard tal-Ġustizzja Ewropew. Billi l-kol kemm aħna nemnu illi l-istat ta' dritt huwa assolutament importanti u minħabba li aħna stabbilixxejna il-mekkaniżmu tal-istat ta' dritt, allura ejja nużaħ dan il-mekkaniżmu jiena nixtieq nara riżultati tangibbli tal-ħidma tagħkom għaliex permezz ta' affarijiet tangibli aħna nistaw nimxu l-qoddim. Dan huwa qasam illi jitlob illi naħdmu b'mod prattiku, pragmatiku. Daw l-indikaturi fl-ħar mill-ħar huma pragmatiċi ħafna. Da eh, eh, jiena wekk ikolli nieqaf u ikolli anka nħallikom, niskuża ruħi li ħanitlaq iktar kmini, però għandi impenji oħra. Grazzi ħafna, Sinjura Miċċu, issa naddu l-kelma minnu fih l Sur Tuggenham. Toggenberg, skużawni. Iva, mela, fuq eh, l-Efris, aħna għadna ma bdejniex naħdmu fuq l-Efris, pero dan ser namluħ meta jkun hemm konsens qawwi minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Għaliex id-database iridu jiġu provati li huma sostenibbli. Barra minn hekk għandna bżonn ukoll il-parteċipazzjoni ta' ċerta atturi bħal per eżempju l-Konsil tal-Ewropa. Rridu nifmu però illi dan huwa iva xi ħaġa li rridu naħdmu fuqu. Eh, Rajtu kol ċerta xettiċizmu rigward l-indikaturi, xi xaħġa li jina fuqha naqbel kompletament ma'kom hija illi f'dan l-ambjent u f'xenarju daqsek uh, eh, li joffrilna daqsek sfidi, hemm bżonn ta' iktar monitoraġġ, ta' iktar implementazzjoni u naħseb illi fuq dan nistgħu nagħtu kasanka tal-Kunsill tal-Unjoni u importanti illi jekk ir-rapporti tagħna jkunu ibbażati fuq l-indikaturi allura dawn jistgħu jkunu iktar effettivi anke għaliex dan waslu għal dibattiti aktar strutturati. Grazzi, grazzi ħafna sur Perk tal-li semmej taqsek fil-qosor. Forsi nista' ngħaddi l-kelma lil Simona għal xi kummenti. Mela naddilek il kelma għal ftit minuti u mbagħad il-tweġiba, um, it-tweġibit ta' Simona naddihomkom bil-miktub. Skużawni, ta' Samantha naddu bil-miktub. Iva, il-valutazzjoniet qed isiru qed isiru minn diversi partit interessati, hemm il-kwistjoni wkoll ta' sanzjonijiet, il-valutazzjonijiet xi drabi jsiru anka qabel ma jitpoġġew daw l-istess sanzjonijiet għax lan mhux illi impoġġu u nagħmlu sanzjonijiet fuq l-Istati Membri, iżda illi nevitaw illi dawn isiru niprivaw li hemm kriterji, nizguraw li hemm kriterji ugwali Um, applikati minn kulħadd. Grazzi ħafna, Simona tal-eżami daqsek fil-qosor u s sana l-kelma l-Sinjura Begiraj. Iva, l-ideja illi kollok indikaturi hija biex tmur kontra l-istess kritiċità tal-fatt illi il-ġustizzja u l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali u ma ċerta konċetti li wieħed ma jistax ikejjelhom Għalek spiss dawn jispiċċaw ikunu biss ehm, prinċipi politiċi illi ma tistax tivverifikom. Sakemm ma jkollniex approċ b'saħħtu fuq eh, is-sanzjonijiet bħala tweġiba għal dan il-ksur. Però għal darboħra nixtieq ngħid illi l-idea illi nikkonsidraw l-importanza ta' l-indikaturi hija essenzjali. Grazzi, nishtiq nirringrazzja lil kulħadd għal parteċipazzjoni tiegħu f'dan is-smieħ. Nirringrazzja lil eh, kull min għamel mistoqsijiet u u koll ix-shadows li eh, tkellmu. Għalhekk eżis kollegi, jekk joġobkom sibu postkom, satiljaw u nfakkarkom illi illum bdejna bismiħ minajr ma bdejna bil-proċedura normali tana. Għalek nibda l-ewel mill-adozzjoni ta' l-agenda. Pero nitlobkom illi sibu postkom u iżomu kwieti. Mela, l-ewel punt, l-adozzjoni tal-agenda, jekk bimx oġġezzjonijiet l-agenda mm, ġiet adottata. Issa, xi eh, avviżi minna ħadd jgħid qabel ma ngħaddu votazzjoni L-ewwel, il-profil lingwistiku, l-interpretazzjoni mid-Danis, l-Latvjan, il-Kroat u il-Gaelic sfortunatament l-lum se tkun disponibli. Umbat, il-rakkomandazzjonijiet għal verifika ta' koordinaturi jiena ħankun il-rapporter fuq il-rapport dwar il-Council Implementing Decision on the launch of automated data exchange. Is-sur Valero Bodil għal-ħodor, mill-ħodor ġi nominat rapporter għall-opinjoni fuq proposta l-direttiva li temenda id-direttiva tal konsil dwar il-kontroll tal-ksib u l-possess tal-armi. Din uh, wara talba għal regola 54 mill-Komitat Imkom u għanna u koll l-Sinjura Laura Aġea mill-EFTD li ġiet namunata rapporter għall-opinjoni dwar tejjija għal reviżjoni post-elettorali tal-MFF għal periodu 2014-2020. Il-komitat jaqbel ma dawn ir rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi? Iva, mela issa, kollegi, nistaw naddu għal votazzjoni tana, pero l-ewwel nixtieq niżgura il kulħadd għandu il-kard elettronika tiegħu. Jekk hawn xi li m'għandux l-electronic card, nitlobkom li tejdu li b'dan. Eh, no one, I know that no one has indicated that they don't have their Jidher li kulħadd għandu l-electronic card, mela l-ura mhux ser nieħu lebda votazzjoni permezz eh, tal-idejn. Din se tkun votazzjoni nominali għal raġunijiet tekniċi So, it's kind of unusually quiet. Xikwitawn, mux soltu. Ma nafxal xiex għaw dan il-kwit kollu. Naħseb minħabba din il-votazzjoni tant importanti. Mela. for balance, is there anyone late from any other group that, I could, uh, that could be seated? Okay. So colleagues, the next point on the agenda is the vote on the text. Mela, eżis kollegi, kif għattilkom, il-punt li jmiss hija l-votazzjoni elettronika dwar il-negozjati eh, brabta mal-PNR. Ma nafxek il-rapporter Sir Kirkhope biex xi intervjeni. Tista' tgħid xi ħaġa jekk tixtieq wara l-votazzjoni jekk ma tridx issa. Mela, kollegi, dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew tal-Kunsil dwar l-użu tal-PNR għal um, prevenzjoni, detenzjoni, il-sejbin, il sejbin l investigazzjoni u prosekuzzjoni għal reati terroristi u kriminalità uh, serja. Il-votazzjoni kif ħatkun tkun votazzjoni nominali u l-votazzjoni hija miftuħa.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 19 kontra 2 astensjonijiet 38 favur. Proset tassew, rapporter jieċa jgħid xi ħaġa. Mhux se nżommkom sinjuri nishtiq nir però nixtieq nirringrazzja lilek u l-uffiċjali kollha tal-Komitat u anke l kollegi kollha tal-Komitat irrespettivament mill-opinjoni tagħhom. Jiena kontent bir-riżultat u dan jindika kemm sar xogħol deċiżjoni li tagħmel sens din. Grazzi ħafna lil kulħadd. And thank you to everyone. Grazzi ħafna u Iva, grazzi lil kulħadd li kien involut. Nalqu l-votazzjoni u nkomplu bl-aġenda issa. Ekk kif issibuha qudiemkom. Grazzi.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 Jekk joġobkom, sinjuri. Naddu għal punt li mis trasparenza, kontabilità u integrità fl-istituzzjonijiet komunitarji. Il-rapporter Guillaume. Konsiderazzjoni fuq l-abbozz tal-opinjoni. Skużawni, sinjuri, imma l-istorbju jizdiet qiegħed. Kif tafu kien hemm konġunt organizzat f'Marzu li għadda dwar gratola ta' trasparenza, kontabilità u integrità. Dan ismija kien ibbażat fuq rapport fuq sistema ta' integrità komunitarja abbozzat mill-Organizzazzjoni Trasparenza Internazzjonali. Bħala segwit wasmiħ, il-Kumitat Afko qiegħed jaħdem fuq rapport ta' inizjattiva propja. Signora Gijom, rapporter issa se tippreżenta l-abbozz tal-opinjoni tagħha. Silvi, għandek il-kelma u jekk joġobkom tamlu storbju, sinjuri. Silvi għandek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Jena naf li hemm ħafna storbju minħabba din il-votazzjoni daqshekk importanti, però insomma, l-ewwel nett nixtieq nippreċiża il-kalendarju li rridu nistennew L-emendi fil-libe jistaw jiġu prezentati sa 22 ta' Diċembru nofsinar. U din l-opinjoni imbagħad tista' tiġi votata fil-kumitat fil-25 ta' Jannar bej wieħed u ieħor dejjem. Dwar l-abbozz tal-opinjoni, ovvjament hemm ħafna xi ngħidu dwar trasparenza in ġenerali jenat ħafna u ħafna huma l-kumitati mitluba li u opinjoni fuq dan ir-rapport tal-kollega Gigold kien hemm l-envi eh, l-kumitat kont ukoll dawn kollu ma involuti jiena fokajt fuq dawk l-elementi marbutin mal-ambitu tal-kumitat tagħna. Ġala darba ma tantx baqa' eh, żmien għall-emendi wkoll. Jiena diġà informajt li shadows l-oħrajn, informajtom dawn il-punti. L-ewwel net intennu l-ħtieġa tagħna li il-Kummissjoni tippreżenta fil-qafas ta' konsultazzjoni inklusiva tippreżenta proposta ta' reġistru. Imbagħad il-Kummissjoni għandha tkompli bid-diskussjonijiet tal-sħobija tal-Unjoni Ewropea għal grupp ta' pajjiżi li qegħdin jiġġieldu l-korruzzjoni. Kummissjoni għandha wkoll tniedi komunikazzjoni dwar eh, l-allarmi fl-2016 imbagħad komunikazzjoni Ewropea wkoll għal ġlida kontra l-frodi u l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Apparti minn hekk għandna nniedu mill-ġdid id-diskussjoni għat-tiġdid tal-aċċess għall-informazzjoni u riforma ta' sistema ta' trilogi. Aktar in ġenerali minn hekk. Jiena bħal shadows oħrajn li tkellimt magħhom naħseb li l-istituzzjonijiet għandu jkollhom strument ta' trasparenza li jkun kredibbli baqa' ħafna xi jsir, pereżempju għandna nħolqu awtorità indipendenti. Eh, ikun hemm xi garanti pereżempju eh, fuq il-ħarsien tal-ħajja pubblika. Illum il-ġurnata xi ħaġa bħal din ma tistax titqies bħala priorità, però insomma priorità xorta waħda imbagħad strumenti l-ċittadini b'mod li nġeddu l-fiduċja fil-konfront tal-politika li noħorġu bija aħna u nuru l ċittadini wkoll li xi il-parlamentari jafu ikollhom xi dubji Irridu nżidu trasparenza, sinjuri. Però din hija parti biss mis-soluzzjoni għal problema tan-nuqqas ta' fiduċja taċ-ċittadini, din hija problema għattul li taħtieġ ukoll bidla fil-paradigma u fil-mentalità. Irridu natu l-eżempju jekk it-trasparenza hija mpenn morali Din hija ħaġa raġonevoli, ma tistax tikkontribwixxi u nikkonkludi hawn biex inżammu din l-atmosfera ta' suspett ġeneralizzat bħalma jagħmlu il-forzi populisti. Dan ir-rapport nittamaw li nilħu bilanċ sostenibli għal kulħadd tal din l-istituzzjoni u għall oħrajn Grazzi. Hemm kollegi oħrajn li jixtiequ jitkellmu. Roberta. Thank you, Claude. Um, I'm be, I've been asked by Mr. Grazzi, jena intlabt biex nitkellem fuq din il-kwistjoni. Nista nitkellem issa, Iva. Mela, għannom ta' Thomas li kien ix-shadow tal-PP huwa e jixtieq jirringrazzja l signora Gijom għall abbozz ta' opinjoni tagħha. L-abbozz jinkludi dak kollu li ġie maqbul fil-laqgħa tax-shadows, però Daħovski jaħseb li il-rapport huwa ġenerali wisq. Għandu jkun fl-interess tal-komitat li jkun ehm, opinjoni konkreta fuq din il-kwistjoni għaliex titratta mhux biss il-Parlament innifsu, però tħaddim sħiħ tal-Unjoni u l-istituzzjonijiet. Għanna bżon istituzzjonijiet trasparenti, per eżempju naħsbu li il-reġistru tal-lobbying trasparenti li ġim semmi dan l-axħar mill-Viċi President Timmermans fil afko jaħħaġa komplessa li taħtieġ diskussjoni aktar. Meta niġu għal whistleblowers, Sur Dechowski qal li naqblu li hemm il-ħtieġa regoli minimi għal ħarsien tagħhom però dawn ir-regoli irridu jiġu diskussi kif Dwar it-trasparenza tan-negozjati fit-trilogi Sen naħdmu fuq l litra ta' Schultz li sostni li trilogu hija forma speċjali ta' negozjati li m'għandix tkun web streamed, però fġieħ trasparenza l-istat ta' negozjati għandu jkun rapportat b'mod regolari lil kumitat relevanti. Nixtiequ niddiskutu wkoll il-possibilità li inkludu l-kwistjoni tal-Aġenziji Libe Unjoni Ewropea u trasparenza tagħhom, speċjalment dwar il-ħatra ta' diretturi, deputati u esperti f'din l-opinjoni. U fl-ħannet, Sur Dechowski jixtieq jgħid lill-grupp PPE u dejjem kellu l-ħsieb u jipprova jsib ukoll il-bilanċ xira bejn trasparenza u ħarsien tad-dejta. Eh, il-każ ukoll għal dan l-abbozz ta' rapport. Grazzi. Thank you very much, Roberta. Um, Grazie ħafna, Roberta. Għandi kellim ieħor Għanna l-Anna Gomes tixtieq titkellem. Iva, grazzi ħafna, jena wkoll kontenta bir-rapport. Jena naħseb li hemm xi eh, punti kruċjali li dwarhom irridu nkunu speċifiċi. Ovvjament il-kwistjoni ta' trasparenza ta' reġistru tal-lobbying hija ħaġa importanti wkoll. Il-ħarsien tal- whistleblower. Dan ukoll huwa suġġett ewlieni fuq trasparenza ta' dialogu ikolli ngħid li ma naħsibx li huwa l-aħjar mod kif niżguraw li dik is-sistema ta' negozjati tkun qiegħda tiżvolġi bit-trasparenza sħiħa negozjati se jimxu band oħra kieku bħalma rajna flobbies oħrajn ma naħsibx li waxira ġifiri li noħorġu bi proposta hekk. U mħasba ħafna wkoll bl-affarijiet li qed raqqod qudiemi. Hemm ħafna każijiet ta' korruzzjoni li għandi f'moħħi li jiena ressaqt lill-Kummissjoni, ressaqt l olaf ressaqt quddiem l-Ombudswoman ukoll u jkolli ngħid li l-unika istituzzjoni li wieġbet skont l-standards kienet l-Ombudswoman mill-bqija il-Kommissjoni b'mod partikolari xejn tal-mistħija. U raġuni oħra din għalfejn dan ir-rapport għandu jkun speċifiku sa fejn hu possibbli. Baċċenni partikolari wkoll. Jiena mħasba ħafna ħafna ħafna l rapport li jmiss fuq il-korruzzjoni maħsuba s-sena d-dieħla se jkompli ħallew, fejn ħalla dak preċedenti fej issa qegħdin insibu li ħafna minn dawn il-każijiet li tellgħu qudiem l-attenzjoni tal-Kummissjoni xejn. Kull ma kien ħaqhom kienu footnotes. U mbagħad ma jsir xejn. Hija tal-mistħija dak li għaddej bħalissa, tal-mistħija u dan nindirizzah lill-Kummissjoni. Naf li hemm ħafna nies b'integrità fil-Kummissjoni, però il-Kummissjoni messa tagħmel aktar. Kien ta' diżappunt eh, l-imġiba tal-Kummissjoni, dan ġara bil-Kummissjoni preċedenti u issa xorta waħda il-Kummissjoni l-ġdida u d każijiet ċara ta' korruzzjoni ma qed tagħmel xejn. Dawn huma każijiet li jiena u oħrajn li l-Kummissjoni ġbidniela l-attenzjoni tagħha dwarhom. Anzi, ġili jkun hemm eżerċizzji ta' cover-ups. Eh, L-Kummissjoni taċċetta wkoll gideb min naħa tal-gvernijiet. M'hemmx kelli oħrajn li jixtiequ jitkellmu, u allura ngħaddi lura għand Silvi biex nara x'għandha xi tgħidti eh, x'beħsiba tkompli tagħmel. Id-deadline hija 22 ta' Diċembru kif qalet. Iva nistgħu nisimgħu mill-Kummissjoni ma jiena wkoll għandi xi kummenti x'nagħmel fuq dak li qalu l-kollegi. Okay, so rapporteur. Mela, il-rapporter tixtieq tisma' reazzjoni tal kummissjoni jekk tixtiequ tagħmlu xi kummenti. Naf li ma xtaqtux tidħlu fid-dettall, nafu dan, però naħseb eh, għandkom tgħidu xi ħaġa. Iva, grazzi, grazzi President. Jiena nixtieq ngħid għal oħra li l-Kummissjoni Juncker qiegħda tagħmel aċċen qawwi fuq il-kwistjonijiet ta' trasparenza, kontabilità u integrità. U dan ġi imsemmi bitċar fil-prioritajiet tal-Kommissjoni Juncker. Trasparenza, integrità, dawn għandhom perspettivi differenti u dejjem immorru lura għal affarijiet konkreti. Ir-rapporter semmiet kwistjonijiet importanti ħafna marbutin ma' dawn l-oqsma, ovvjament. Fuq il-punt individwali nixtiequ naraw kif dan jista' jiġi integrat fir-rapport ġenerali meta jispiċċa x-xogħol. Il-Kommissjoni hija impenjata li tagħti tweġiba formali issa. Però dak li nista' ngħid bħalissa u li rridu nkunu ta' appoġġ sa fejn hu possibbli. Rigward il-proposti imresqa' Waħda mill-inizjattivi jew l-enin minn naħa tal-President hija l-idea li r reġistru ta' trasparenza jkun obbligatorju u jkun hemm reach out ukoll għal istituzzjonijiet oħrajn, però kif tafu aspetti oħra ta' trasparenza huwa kopert fuq oħrajn bħal regolamentazzjoni aħjar dak il-pakkett u l-impenċar li għandna issa biex inżidu trasparenza fil-gruppi ta' esperti tagħna, etc. Din hija l-opinjoni ġenerali tagħna insomma dwar l-allegazzjonijiet min-naħa tal-MP fuq l-Olaf minix familjari ma' każijiet individwali li semmew. Ovvjament, meta jaf ikun hemm raġuni biex wieħed jerġa' jiftaħ evalwazzjoni li tkun saret diġa mill-Kummissjoni f'każijiet bħal dawk aħna nkunu lesti li nagħmlu dan. Però tittifhem ukoll li diffiċli wieħed jikkummenta fuq l-astrat meta dawn l-allegazzjoni tkunu daqshekk astratti. Grazzi. Silvi, tixtieq tikkonkludi? Iva, da kollu interessanti ħafna u interessanti li eh, ċerti Eh, pożizzjonijiet għadhom emmek iridu nlaħmuhom xi ftit bħal pereżempju dik li hija l-reġistrazzjoni eh, obbligatorja fil-reġistri trasparenti fu il-kommenti li għamlu l-kollegi tija jina rrid sempliċement ngħid illi l-emendi kollha merħba bihom sabiex nkunu nistaw nibnu dan it-test għaliex huwa test qasir ħafna għalek dak, kollu li jista jamlu iktar konkretu preċis merħba bieħ. Kif eh, għattilkom de suġġetu tal-libe u il testa bazi, it-testa l-kollega Giggold li nisuġġerkom li taqraw ħalli xuwa konkret ħafna jinkludi ħafna aktar punti mod partikolari fuq il dak li qal il-kollega Tana Gomez fuq il-whistleblowers u jaqbel ħafna ma dak li jattu intom ġifiri ibatu l-emendi ta'kom e jew nibqa fuq is-suġġetti libe u nipruvaw kem eh, kemm jista' jkun ikonna eh, xi ħaġa rapport li jkun dettaljat u preċiż kemm jista' jkun. Grazzi, parir tajjeb iva. Anki jekk inqisu l-kalendarju stret li għandna. Grazzi ħafna kollegi u grazzi wkoll il-Silvi. Grazie l kull kellem. tkellem. Mela, nandu issa għal punt sitta. Id-dialogu strutturat mal-Kummissarju Jurova. Irridu nistennewa però, għax għadha ma waslitx. Ma nafx jekk ETA ma nafux jekk u x'sa tasal f'tant minuti oħra. Għanna raw daqxajn kemm baqala biex tasal il-Kummissarju. Skużawni daqsxejn, Sinjuri. Colleagues, the best estimate is five minutes, so if you want to... Baqalna jissu ħames minuti, sinjuri. Forsi tixtiqu teħdu pawza, intom ukoll skużawni imma m'hemmx tagħmel. Ħames minuti, sinjuri, nieqfu daqsxejn. U l-ura, hawnhekk ħames minuti uħra, jek tridu tkunu parti minn dan il-punt, grazzi. Estimated five minutes for the point six with the Commissioner Jourova.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 Um, colleagues, um, I had Kollegi, jena għattilkom ħammis minuti. Pero l-komissarju samana. Ġifiri, irrit nara. Jek nistawx nibdew qabel, jena għattilkom morru ħudu kafe, tortijaj kien. Ah, xtaqt li anki jennuħu kafe, pero tistax tħok kafe qoddum ħames minuti biss f'dal-bini kollox joħodlok mill-inqas kwarta. Però x'qed nipprova ngħid jiena. Jekk intom tixtiqu tgħidu l-kollegi tagħkom Tejdurom li jistaw jirġaw jiġu lura, allura jekk jogħġobkom għamlu dan, għaliex il-kummissarju hawnhekk trid titlaq ukoll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 għal paċenzja tija komissarju ilek daqxejn hawnhekk. Mela punt sitta kollegi. Dialogu strutturat mal-Kummissarju Jurova li wedna l-kulħadd. Se nitkellmu dwar qatt ta' affarijiet marbutin mal-portfolio tagħhom tagħha u diskutejna wkoll anke mal-koordinaturi li se niddiskutu fuq affarijiet oħrajn fuq l-istat attwali fuq is-safe harbor u d-diskussjonijiet mal-Amerikani. B'din l-introduzzjoni nista' ngħaddi l-kelma l-Kummissarju. Go ahead. Yeah, thank you very much, Claude. Grazzi ħafna, Claude. Signuri huwa pjaċir kbir għalija li nkun hawnhekk ma'kom biex ikonna dan id-dialogu strutturat fuq kwistjonijiet ta' interess komuni u jiena naħseb illi illum nistaw niċċelebraw il-Jum Internazzjonali ta' Drittijiet tal-Bniedem fil-fat l-anniversarju tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Ma'uda fuq id-Drittijiet tal-Bniedem ta' l-1950 na il- din il-ġurnata f'Diċembru li eh, huwa jum importanti ħafna għax-xogħol li nagħmlu fl-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet fondamentali bħalma tafu l-Kummissjoni faslet lista ta' azzjonijiet biex tavvanza id-drittijiet ta' nies LGBTI li jiena preżentajthom nhar it-tnejn waqt il kunsill tal-EBSCO u li tistgħu issibuha fuq il-website tal-Kummissjoni. Nixtieq nirringrazzja lil Viċi President Luna Ċek Mux edaw? Kienet għaw, forse tiġi lura. Jekk joġobkom, ir-ringrazzjawa minn qalbi eh, għalix eh, bħala president tal-grupp eh, l-intergrupp LGBTI enitna ħafna meta konna qegħdin infasslu din il-lista l-azzjonijiet ikkopru oqsma ta' politika importanti tal-LGBTI pal non-diskriminazzjoni, l-edukazzjoni, l-impik, il-kura ta' saħħa, moviment ħieles, azil, il-ġlieda kontra diskors ta' mibeda u reati ta' mibeda, politika ta' tkabbir u relazzjonijiet esterni. Palma tistaw taraw fil-lista illi tqasmet li l-interpreti mandomx Ma dokument eh, kolorit ħafna. U f'din il-lista tistaw taraw illi aħna qegħdin nisħu fuq l-adozzjoni tal-minnaħa tal-Kunsill ta' proposti leġislattivi li għadhom pendenti li se jkollhom impatt kbir u dirett fuq eh, suġġetti importanti pa' direttiva dwar il trattamenti ndaq senja waħda mill-prioritajiet tal-Kummissjoni li tiġi finalizzata is-sena d-dieħla u jiena għandi diġa kooperazzjoni tajba ħafna ftejim tajjeb ħafna mal-presidenza Orlandiza li jmessi għal-jom dan din se tkun waħda mill-prioritajiet fl-istess ħin l-infurzar l-implementazzjoni effettiva tal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea eżistenti minnaħa tal-Istati membri tista' tagħti ħafna benefiċċji u protezzjoni għal ċittadini LGBTI. Aħna qed inżommu għajnejna Eh, fl-imkien mal-Istati membri fuq l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u niżguraw li prinċipju ta' non-diskriminazzjoni japplika dejjem inkluż aspetti speċifiċi marbutin mal-orjentament sesswali u eh, l-identità skont il-ġeneru. Nistaw nagħmlu progress biss jekk naħdmu flimkien. U aħna lesti illi nofru appoġġ finanzjarju, opportunitajiet ta' tagħlim fuq livell elettroniku u dawk kollha li lesti li promuovu id-drittijiet tal-LGBTI fosthom stati membri u il-soċjetà ċivili li aħna nsaħħu l-aċċettament soċjali tal-LGBTI u wkoll wieħed mill-għanijiet tiegħi jiena se nniedi kampanja fl-2016 madwar l-Unjoni Ewropea kollha biex inqajjem koxjenza dwar il-tħassib li għandhom iċ-ċittadini LGBTI se nitolbu għal rispett u tolleranza u nisħu fuq il-benefiċċju illi jipprovdu soċjetajiet id-diversifikati. Jiena nixtieq illi intom tappoġġawni u illi tkomplu twaslu dawn il-messaġġi anke fil-pajjiżi tagħkom. Fuq ir-riforma għad data protection aħna fiduċjużi li nistgħu nilħqu ftehim politiku din is-sena wasanna issa fil-fazi ta' triologi uh, importanti u u tassew nirringrazzjaw l rapportez il-sur Albrecht u Signora Lauristin u shadow rapporters għal xogħol li jagħmlu. Grazzi l-sforzi li għamiltu intom u l-presidenzi wkoll tal-Kunsill u anke l-presidenza tal-Lussemburgu b'mod partikolari jiena fiduċuża illi sejjer nexxinna naslu qabel minn din is-sena. Aħna qegħdin niktbu l-istorja fil-finalizzazzjoni tal-riforma tal-protezzjoni tad-data, ir-regolament huwa mezz biex is-suq diġitali uniku jista jinħollu għax se jkonna regoli komuni għall-Unjoni Ewropea li se jwaslu għall-iktar kabir ekonomiku ħol inta impiegi u kompetittività tal-Unjoni Ewropea fil-sfera globali ekonomika u anke biex kompli is-saħħa ħeġritijiet fondamentali u fiduċa tal-konsumaturi. Il-fiduċa tal-konsumaturi u tkabbir ekonomiku jmorru jitfit jiena nisab fiduċuza li il-ftejmiet li se għal-jom fit-trilogi se Eh, jiserħu moħ l-individwi f'dak li għandu xjaqsam id-data personali tagħhom u jgħinu l-negozji igawdu mill-ekonomija digitali u jgħinhom ukoll biex jifastu teknoloġiji illi joffru iktar privatezza. Lekkim sejħa direttiva tal-Pulizija Din u koll hija punt importanti fuq l-Aġenda Ewropea sigurtà regoli komuni fuq il-protezzjoni tad data se jgħinu lil forzi tal infozzar tal-liġi u awtoritajiet ġudizzjarji biex jikoperaw aktar flimkien. U il- ftejim fuq dan il-fajl huwa iktar importanti minn qatt qabel issa wara li nafu x'ġara f'Pariġi dawk l-attakki terroristiċi Issa, ħanajdilkom fiex qegħdin fil-negozjati mal-Istati Uniti fuq dan il-qafas ġdid għal trasferimenti transatlantiċi ta' data. Id-diskussjonijiet għaddejjin eh, għadhom għaddejjin, aħna nixtieq ikona struttura biktar kontrolli għanna kalendarju ambizjuż ħafna biex nikkonkludu d-diskussjonijiet tagħna u jiena ninsab ottimista li nistgħu naslu dejjem jekk l-standards tal-orti ikunu sodisfatti jiena dejjem għat li l-kontropartijiet tiegħi anke dan l-aħħar meta jena kont Washington fin-nofs ta' Novembru. Illi rridu naħdmu iktar biex namlu l-affarijiet kif suppost. L-Istati Uniti jridu jkunu jridu jifmuna juru flessibilità u kreativita biex ikun sibu soluzzjonijiet effettivi u kredibbli. Aħna dana irridu nofruħ li ċittadini u n-negozju importanti li dan il-qafas ikun sostenibli u stabli. Għedin niddiskutu kif l-autoritajiet ta' protezzjoni ta' data fl-Europa jistaw ikunu voluti aktar b'mod attiv biex jaraw li il-kumpaniji u koll eh, jirrispettaw l-impenji li ħadu. Il-qorti eh, konfermat il-wol importanti tal-DPAs u irridu niskuraw li kunem kontroll ta' dan il-qafas mhux biss permezz tal-DPS nazzjonali tagħna jew inkellan kif kooperazzjoni mill-qrib mal-United States Federal Trade Commission li u koll għandu rwol xjaqdi biex jinforza dan l-arranġament billi il-rizultat aħħar irid ikun supervizjoni effettiva u il-ċittadini Ewropej ikollhom il-possibilità illi jiksbu rimedju ġudizzjarju fejn ikun hemm bżonnu. Irridu għanna bżonnu koll aktar assigurazzjoni mill-Istati Uniti li aċċess mill-autoritajiet pubbliċi uh, u li dak kollha li kollhom aċċess għal din id-dejta jkollhom aċċess illimitat u proporzjonali mod partikolari permezz mezza salvagwardji disponibbli u anke l-informazzjoni dwar kontrolli, kontroll u eh, u dan b'mod partikolari ċittadini tal-Unjoni Ewropea għalek irridu insaħħu il-rapportar fuq trasparenza u anki f'dak li rigwarda talbiet għall aċċess mill-autoritajiet pubbliċi sabiex nuru li prinċipji ta' ħtieġa u proporzjonalità ikunu implementati fil-prattika. Kull arranġament ġdid irid jiġi rivedut sew so, u monitorjatu jiena rrid nieħu l-opportunità biex niżgurakom li wara l-attakki ta' Pariġi fit-13 ta' Novembru il-Kummissjoni edha propju tagħmel da kollu li tista' biex tiġġielet kontra il- um, il-ħassil tal-liħ minn dawn l-attivitajiet u anke l-finanzjament ta' attivitajiet terroristiċi. Il-regolament tal-trasferiment tal-fondi aħna u strumenti oħrajn għanna lodda biex nitraċċaw miljoni ta' eh, euro illi jiġu bħala liħ minn attivitajiet terroristiċi rridu nizguraw illi din id-direttiva tiġi trasposta malar kem jista' jkun u l-istati membri weduna illi se jimplementaw malar kem jista' jkun. Jiena beħsibni niproponi miżuri oħrajn bil-ħsieb illi ninġildu kontra l-finanzjament ta' terrorizmu. Irridu koll insaħħu il il-kooperazzjoni tagħna mal-imsieħba internazzjonali. Fil-kuntest tal-Aġenda għas-Sigurtà irridu wkoll inħaffu x-xogħol qed nagħmlu fuq l-ECRES li huwa ir-Reġistru tal-Records Kriminali tal-Ċittadini Ewropej. U rridu wkoll nestendu is-sistema ta' skambju ta' records kriminali għal pajizi terzi. dan se jkun importanti għal forzi tal-infurzar tal-liġi trasconfinali u anke biex niġġieldu il-terrorizmu. Il-presidenza li jmiss edha tagħmel ħafna progress fuq dan id-dossier importanti u dan għan id-diskutu ħaktar fid-dettal fl-ewwel għata tal-Kunsill fis-sena l-ġdida. Aħna qegħdin namlu progress ukoll fuq l-EPO L-Istati membri għalu li b'mod ġenerali jaqblu li konna dan it-test rivedut fuq xoħut mid dispożizzjonijiet l-iktar importanti tal-EPPO fostom l-istruttura, il-kompetenzi, l-mizuri ta' inkjesta jew investigattivi u drittijiet proċedurali imma xejn mu maqbul qabel ma jkun hemm qbil fuq kollox. Għalhekk jiena determinata illi noħloq EPPO effiċjenti fl-2016 u qed nistenna l presidenzi tal-Olanda u ta' Slovakkja se jaħdmu fuq id-dispożizzjonijiet li għadbaqa u jkomplu u jittemmu negozjati fil-ħin. Il-Parlament jagħti ħafna importanza lill eppo inni nisma li tħassib li esprima l-Parlament u anki tħassib illi esprimew il-Parlamenti nazzjonali. Il-punti ta'kom waslunna fi dawn il-żewġ rapporti intermedji li battulna u naqblu maħħom u, kol naqbel u nilqa l-opinjonijiet għawijin tal-Parlament fuq l-IPPO issa fuq id-direttiva kontra l-frodi għat irridu insibu kompromess fuq l-inklużjoni tal-VAT irridu morru lura għal-mejda tan negozjati u nisqu fuq ir-rilevanza tal-deċiżjoni tariko li unajdu li l-esklużjoni tal-VAT mill-ambitu tiegħu jkun ifisser pass lura meta mqabbel ma' leġizlazzjoni attwali u dan ikun kontra l-an ta' direttiva li aħna rridu nsaħħu l-livell attwali ta' protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Dak li għandu xaqsa mal kooperazzjoni ġudizzjarja jiena irrit eh, najdilkom illi fil-fat l-Istati membri għandhom jizzaw aħjar l-odot u l-kapacitajiet tal-Eurojust pal per eżempju biex jiffaċilitaw prosekuzzjonijiet u investigazzjonijiet, ġets, eh, laqat ta' koordinament u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, mod partikolari pajjiżi mena u mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Fl-aħarnet, ħanħarsu lejn id-drittijiet proċedurali sar progress eh, sodisfaċenti fuq salvagwardi għat-tfal u jiena konvinta li negozjati nistaw nalquhom fl-aħħar ta' din is-sena. Biex nilħqu kompromess globali hemm bżonn ta' test bilanċjat dwar l-assistenza li nataw it-tfal eh, minn avukat għaliex dan huwa il-qalba ta' din id-direttiva. Huwa importanti ħafna għal tfal illi eh, huma mċaħda mill-libertà tagħhom jew inkella fejn jistgħu jiġu mċaħda mill-libertà tagħhom bħala sanzjoni. Il-limitazzjonijiet iridu jkunu limitati kemm jista' jkun u definiti b'mod ċar. Huwa importanti li l-Kummissjoni tikseb ftehim fil-futur qarib fuq id-direttiva dwar l-assistenza legali sabiex id-dritt ta' aċċess għall-avukat isir dritt effettiv dan id-dritt irrid mbagħad jiġi traspost sal-27 ta' Novembru tal-2016. Dana jekk ma jkunx hemm dritt sot għall-għajnuna legali hemm ir-riskju li drittijiet garantiti mid-direttiva jibqgħu biss klim sabiħ u firaħ. Biex aħna nisblokkaw in-negozjati hemm bżonn li l-Kunsill u l-Parlament ikunu flessibbli il negozjati fuq dispożizzjonijiet konkreti ta' direttiva kif għal il-rapporter Dejon irridu jimbdow. Il-Kommissjoni hija lesta li tiddiskuti il-proposta li għamel il-Parlament li l-ambitu ta' direttiva fuq l-assistenza legali għandu jitwessa u il-Kommissjoni hija lesta li tassissi l rapporter illi beda evalwazzjoni tal-impatt għal-nom tal-Parlament Ewropew nittamaw li dar rapport ikun disponibli mal-arkem jista' jkun. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much, Commissioner. Um... Grazie, Kommissarju. Għattinna ħafna affarijiet u eh, issa se nalloka ħafna ħin sabiex il-kellima ikollhom l-opportunità li jagħmlu lek il-mistoqsijiet li jixtiequ. Nibda bl-Onorevoli Holmeyer. Iva, dan fil-faddemek jiġri meta jkonna votazzjoni. Għalix in-nies eh, jiġu eh, jivvotaw jitilqu l-barra jiġru. Issa, Birgit Sippel, nibdew bik. Grazzi ħafna President u grazzi u koll il-Kummissarju tal-li oġoba tiġi għawnek titkellem maħna illum. Għana kultant nħossuna imħazbin ġifti tal-li xikunaw bis ftit membri tal-Komitat ma kif għal-Klod dan huwa dovut għal raġunijiet differenti. Jina nilqa il- uh, dak li qalet il-Kummissarju Jurova illi l-Istati membri irridu jinqdew aħjar mhux biss bl-Europol imma l-Eurojust biex ikkooperaw aħjar b'mod partikolari Moment bħal dan huwa importanti dejjem aktar fil-rigward tal-korruzzjoni tal u l-użu ħażin tal-fondi Ewropej. U jiena nixtieq ukoll nisħa fuq l-importanza li il-prosekutur il pubbliku Ewropew għandu jkollu rwol qawwi. Huwa qed għanna qed naraw li se jsir ħafna xogħol fuq livell tal-istati membri u għanna ħafna problemi f'dak il-qasam għaliex il-flus tal kontribuenti tat-taxxa qed jintużaw ħażin għalhekk huwa importanti li mhux biss ikonna IPPO e kif ġiġi, imma li kunnu li PPO ikun xaħat li kollu ħafna seta li jieħu azzjoni f'dawn l-osma. Jina u koll irrit tamalar nisħa li jina tassew kontenta li smajt li hemm din il-kooperazzjoni fuq proċedimenti kriminali fuq dawk id-dossiers li għadhom miftuħin, per eżempju l-interessi ta' tfal u l-assistenza legali. U li jintom u koll taqblu mal-idea li kon evalwazzjoni tal-impatt biex naraw eżattament xemni es u kif nistaw nsibu tarf dawn il-noqqasijiet fl-imkien mal istati membri. Jien għandi mistoqsija fuq Safe Harbor għaliex il-problema li għanna hija l-ewwel qabel kollox li qegħdin ninnegozjaw fuq il-livelli nazzjonali imma rotoq differenti ta' negozjati fuq livell nazzjonali u livell tal-istat fl-Istati Uniti. Aħna irridu niżguraw illi kun hemm livell aċċettabbli ikun xikun il-livell u li ma livell jeleb fuq liħor. X'għandna nagħmlu inserħu biss fuq ir-regoli nazzjonali meta fil-kontest tal-Istati Uniti? Unbab dana jirreferi wkoll għal problema ta' kif jista' jkollna xi tip ta' kontroll biex niżguraw li il-kumpaniji u l-atturi kollha jikkonformaw u jirrispettaw ir-regoli li jaqblu fuqhom. U hawnhekk jiena nixtieq inkun naf jekk inti tistax tajdinna meta huwa possibbli li jintlaħaq ftehim fuq dan il-punt. Grazzi ħafna, Birgit. L-Onorevoli Kirkhope. Grazzi ħafna. Żewġ punti ta' malajr. Plassenza ta' direttiva fuq id-drittijiet tal-LGBTI, il-Kummissjoni x'miżuri tħoss li tista' timplementa biex tħares u tigarantixxi dawn id-drittijiet mingħajr liġijiet Umbat fuq regolament ta' protezzjoni ta' data jiena imħasseb li għamnek forsi sakrifikajna l-kwalità favur il-ħeffa u l-aġla b'mod partikolari fir rigward tal-SMEs, kumpaniji żaru medji u il-Kummissjoni għandha xi pjan biex tgħin lin-negozji jimplementawa. Mbagħad għandi mistoqsija nom tal-kollega l-Onorevoli McAvey li tixtieq tisma' fiex qegħdin in-negozjati fuq l-EPO wara l-aħħar kunsill. Ġifieri l-iktar li tixtieq tkun taf huwa il-rabta nazzjonali u rikonoxximent ta' miżuri investigativi fl-Istati membri kollha fejn l-IPPO se jkollu ġurisdizzjoni il-Kummissjoni Ewropea x'inhi tagħmel biex tiggarantixxi li l-PPO ikun korp li jkunu tassew indipendenti u effiċjenti. L-Onorevoli Sargentini. Thank you, Chair, and my... Grazzi, Sir President, skużani kont tart. Mux ser nsaqsi għalek il-mistoqsijiet eh, kolla li kalif f'moħħi, pero hemm waħda illi hemm kwestjoni waħda li nixtieq nitkellem dwarha din hija lista ta' azzjonijiet mingħata tal-Kummissjoni biex jisqu fuq l-ugwaljanza għal persuni LGBTI. Jiena tkellim, jiena u l-kollega tiegħi Luna Czech nixtiequ nifmu kif eżattament għandna ninterpretaw eh, dan it-titlu Lista ta' azzjonijiet, a list of actions. Eh, Jidhirli li, illi din ma torboċ Eh, dinja mistoqsija mhux għal kummissjoni kollha kemmi, iżda preċiżament għal kummissarju Jurova. Mbagħad it-tieni mistoqsija dan dawn il din il-lista ta' azzjonijiet kemm ħa jiġu uh, attwati kemm spiss ser jiġu attwati dawn u uh, fl-blima frekwenza minn min ser jiġu attwati daw l-azzjonijiet dak li xtaqt nsaqsi fuq il-persuni LGBTI. Grazzi, sena dil kelma l sinjura Korazza Bilt. Grazzi, Sur President, nishtiq nirringrazzja l-ewwel qabel kollox lill-Kummissarju għad disponibilità illi uriet tul din is-sena. It-tieni nixtieq tassew nifraħ lill-Kummissjoni għal dan ir-rapport għal din il-lista ta' azzjonijiet għal persuni LGBTI. Intom tkellimtu kol fuq id-direttiva għal trattament l-istess. Din, e, fil-fat, din id-direttiva kontra diskriminazzjoni kienet blokkata fil-Konsil għal żmien twil mhux ħażin u issa lek napprezza il qed nippruvaw immorru kontra din ir-reżistenza politika illi tiżisti biex nippruvaw Eh, natu spinta lil konsil għax ma jistax ikun li l-affarijiet jibqgħu imblukkati hemmhekk fil-Konsil. It-tieni mistoqsija jew tieni kwistjoni indirizza dik tal-Safe Harbor. Jiena kont disappuntata ħafna mid-dikjerazzjoni tiegħek, sinjora Jirova, u d-dikjerazzjoni ta' Sur Timmermans wara sentenza li nqatat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Tafu li hemm eluf ta' kumpaniji illi mandomx bizzejet ċertezza legali bħalissa u din torbot eżattament mal-kunċett tal- ċaqli jew ċirkolazzjoni ħilsa tad data li hija waħda mit tliet pilastri li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea. Puntu il-ċirkolazzjoni ħilsa tad data hemm bżonn li nagħtu tweġibiet fis eh, fħin f'waqtu u l-lini gwida tal-Kommissjoni tas-6 ta' Diċembru mhumiex bissejjed għalhekk nittama illi l-Kummissjoni tkun tista' taġġel dan il-proċess fl-waqt li tqis il-fluss liberu tad-data. it telet kwistjoni li nitkellem dwarha hija dik tal-aċċess għad dokumenti pubbliċi. Kif tafu bħalissa qed naħdmu fuq rapport tal-implementazzjoni ta' din ta' dan ir-regolament tal-2001 jiena x-shadow fissem il-PPM Pero għal darboħra, dan il-regolament il-ġdid biex naġġornaw, biex intejbu, biex ikun hemm aktar trasparenza li ċittadini rigward il-ħidma tal-istituzzjonijiet Ewropej hija huwa eżerċizzju li ma nistawx inkomplu natmu fuq. U l-affarijiet huma mblukkati u għalhekk nixtieq inkun nafx nistgħu nagħmlu biex inċaqalqu l-affarijiet. L-aħħar punt dwar it-tfal, l-importanza li inti eh, napprezza l-fatt li inti semmejt eh, kemm huwa importanti li dawn il-minorenni kollhom dritt għal avukat illi jassistihom. Barra minnek din l agenda li torbot ma dan l-aspett skadiet fl-2014 u għalhekk nixtieq inkun naf li ma tip ta' xogħol, li ma tip ta' impenni, ta' miżuri ser tipproponu għal ħames snin illi ġejjin biex ikollna ċerta strateġija għad drittijiet ta' tfal bħala parti mill-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um, Grazzi ħafna, is-Sur Lopez Aguilar, Aguilar issa. Grazzi, Sur President, nirringrazzja ovvjament anka lil sinjura Jurova illi tinsab għawek fostna għal dan id-dialogu strutturat. Grazzi tal-qed iċ-ċans illi ikolna dialogu billi nipprattikawh propju dan id-dialogu u sabiex ikollna l-possibilità li nitkellmu fuq dawk l-affarijiet li ktar qalbna aħna bħala membri tal-Kumitat Liben. L-ewwel punt jorbot ma' l-komment li għamilt inti dwar l-istat attwali tal- tad-direttiva PIF. U inti fil-fatt għamilt komment qasir qasir fuq fuq fuq uh, l-aħħar diskussjonijiet illi saru fil-Kunsill għal ġustizzja u l-affarijiet interni, kunsill li sarf tal-ġranet ilu, parren nixtieq inkun naf x'inhuma eżattament il- kif inhu eżattament il-kalendarju dwar din id-direttiva PIF. Kif biħsibna niproċedu eh, fuq din id-direttiva x'nafu l issa l-affarijiet huma imblukkati. Dan huwa partikolarment importanti għaliex anka um, ġlida sħiħa fuq il-kwistjoni tal-VAT tal-VAT propju wara il-sentenza li nqatat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għawek hija assolutament importanti li naslu għal kompromess bejn il-Parlament Ewropew u il-Kunsill hemm bżonn li nibnu pont biex naraw eżattament kif din dan is-sors, jiġifieri dak tal-VAT, ma jipprekludix il-kompetenza mixtieqa mm, mill-kompetenza mm, li hija tal-Istati membri meta qed nitrattaw is-suġġett eh, tal-aspetti fiskali. Barra minn hekk hemm ukoll il-kwistjoni tal-antisemitiżmu u anka ir-roli tal-istati membri u partikolarment dwar l-antisemitizmu fl-Ungerija. Nishti Nixtieq uh, nistaqsik jekk smajġ bil-każ għaliex jiena kont qed presjedi il-grupp ta' ħidma kontra is-semitizmu. Appuntu jekk ġejġ informata fuq ċerta ġrajiet li saw villaċ psakesis ħariba, għatijajt il-kellim. Eh, dan huwa villaċ, forsi l pronunċa tiegħi ma kienx tajba, però dan huwa villaċ fl-Ungerija fejn Balid Homan, ex-ministru tal- tal-gvern Ungeris fit-tletinijiet u l-erbajnijiet prattika liġijiet kontra il-lut u kien responsabli mid-deportazzjoni ta' mijiet ta' eluf ta' lut Ungeriżi uh, eh, f'dan il-żminiet li semmejt. Ma nafx jekk intix aġġornata Dak li jedna anka fl-aħħar sessjoni plenarja rigward is-sitwazzjoni fl-Ungerija fejn il-Kummissjoni qalet u ħabbret illi mhux qed qis l-attivazzjoni tal ek imsejjaħ mekkaniżmu tal-istat ta' dritt. Ġifir il-mekkaniżmu tal-istat ta' dritt biex bekk ikun hemm ħarsa ġenerali ta' kif ini mixja il-demokrazija u l-istat ta' dritt fl-istati membri. Ġifri din lodda li tejna biex namlu dan. Grazzi ħafna, issa is-sur Boni. Grazzi, Signora President, grazzi uh, għal prezentazzjoni tiegħek dwar l-attivitajiet attwali li palissa tiegħbihom il-Kummissjoni f'din f'dan il-qasam. Jien għandi xi mistoqsijiet. L-ewwel rigward l Intomettu illi ħan nibdew inħaffu l-affarijiet fuq ehm, formula ġdida għal-ekris. Għalek nitlolbok ta' ġurnana fuq uh, l-iskadenzi dwar l-ekris. Umbat, rigward direttiva Safe Harbor. Fl-opinjoni tijak, Signora Jurova, li mumma l-aktar punti kruċjali u l-ikbar problemi illi qed jostakolawna milli niksbu safe harbor mal-Istati Uniti. U brabta ma dan inti tħoss illi x-xenarju B biex nevitaw illi ikun hemm imblok sal-aħħar ta' jannar. Għaliex din kienet l-indikazzjoni li rċevejna mill-grupp fuq artiklu 29. Appuntu, x'ifisser dan għan negozji, x'ifisser dan il-fluss ta' data It-tielet mistoqsija. Jiena eh, dwar il-GDPR issa. Jiena naqbel jina naqbel um, dwar il-fat li rridu nittrattaw din il-kwistjoni tal-GDPR, pero din titlob li jkun hemm bilanċ anka brabta ma l-Istati membri. U l-aħħar punt, il-Kummissjoni qed tqis is-sitwazzjoni fil-Polonja rigward l-avvenimenti sfortunati illi seħew dan l-aħħar fenomenu ġdid jekk irridu illi qed jaraw u qed ifissru li qed ikun hemm ksur tal-drittijiet fundamentali u tal-istat tad dritt u tal-istess demokrazija. Importanti ħafna illi din il-kwistjoni tiġi trattata anka eh, fuq livell Ewropew. Jina u koll, um, eh, Signor Jurova, koncern saqsik fuq um, ċerta mistoqsijiet li diġa saru fostom fuq dik ta' Safe Harbor. Pero, Eh, nafu kol li inti kellek xilaqat eh, mal-Istati Uniti dwar eh, Safe Harbor u anka kwistjonijiet fej ġew trattati, kwistjonijiet marbuta ma' terrorizmu. Mm, xejn faċli dawn ma kienu dawn id-diskussjonijiet. Aħna f'dan il-komitat konxi ħafna minn dawn l-aspetti għaliex hemm ħafna membri tal-komitat li huma involuti ħafna uh, fid-direttiva Safe Harbor Għalek, forsi tista tatina xifti iktar dettalji. Għandkom xi skadenzi f'moħkom, għandkom idea kif ħa tamlu tajjeb biex tali tam biex teliminaw il-lakuni li jeżistu ma l-Istati Uniti. Għana konxu kol illi dawn id-diskussjonijiet huma diffiċli ħafna, però forsi għandkom f'moħħkom xi dati. Mbagħad kien hemm Hemm kollega oħra fil-fatt li tixtieq titkellem, is-Sinjura Saraja, nadila l-kelma lek. Mikrofonu għal-kelima? Grazzi ħafna, Sinjura Jurova. Huwa ta' pjaċir għalija illi narak għawek fostna. Għandi tlet mistoqsijiet x'namillek. L-ewwel mistoqsija bħal donnu llum. il- nitkellmu. Jara ferat eh, skapajt sonant xid. Mela, x'taħseb x'tixtieq tagħmel il-Kummissjoni biex toffri dan it-tip ta' ħarsien għal persuni li għandhom eh, orjentazzjoni sesswali differenti. It-tieni mistoqsija fuq eh, il-Rom. Il-Kummissjoni ser eh, tiżgura illi l-antisemitizmu jkun parti mill-istrateġija nazzjonali sabiex ninkludu u nindirizzaw il-problema tar-Rom. U barra minn hekk, il-Kummissjoni kif biħsieba taġixxi brabta mal-reati ta' mibeda. Grazzi. Okay. Thank you, Sarah. Um... Grazzi ħafna. Sinjura, Sarajevo, ma nafx jekk xi kollegi oħra jishti jixtiequ jintervjenu. Jider anzi ngħid xi ħaġa jiena illi uh, Jurova nixtieq ngħid illi uh, illum kellna votazzjoni importanti ħafna li tieħdet f'dan il-kumitat u barra minn hekk kellna nħawdu xi ftit l-aġenda tagħna U minħabba u koll il-fat li l-lum u għal-ħamis, xi kollegi diġatel u xi kollegi besibom jisibom għana ktar tart. Għalek um, niskuza ruħi illi mawx ħafna membri, pero eh, dan u għata vantaċu koll għaliex eh, permettilna illi eh, nsaqsuk il-mistoqsijiet kollha biex li kellna u dan huwa ta' vantaċċa li ukoll Sinjor Jurov għax għandek iktar ħin biex tuġibna. Dan uh, that is the issue that you have something. Mela. Uh, dan juri li intom għadkom xi ħaġa xtejdu. Importanti. Eh, iva Senior Europa, int għandek ħin allokata lik tista' titkellem, ovvjament jekk m'għandek xi tgħid m'hemmx għalfejn tivvinta xi ħaġa ġdida, però li xtaqt ngħidlek li għandek ħafna ħin għad-dispożizzjoni tiegħek, eh, soltu ma jkunx il-każ. Eh, iva, forsi jekk għandna ħafna ħin, tanta sew huwa lussu, ikunu nistgħu nagħmlu l-affarijiet mod aktar interattiv għaliex ma ninsewx li dan huwa dialogu. Iva, Iva, mela, l-ewwel ħanibda bil-tweġibiet, un bat nipermetti nħalli nati ċansa biex tweġbuni minn ġdijt jek tixtiqu. Mela, l-ewel, fuq il-fat li jiena ninsapaw ek fostkom u il-fat li qed niddiskuti magħkom. Dan huwa parti mix-xogħol tiegħi, dan huwa dmir tiegħi li għandi fir rigward ta' dan il-Parlament Ewropew, però ikolli sewna metti illi dan il-Kumitat Libe jitratta kwistjonijiet diffiċli ħafna u jitratta wkoll l-sfidi l-kbar li qed naffaċċjaw bħalissa li xejn mettuha. Dan mhuwiex perjodu normali, huwa perjodu straordinarju fejn qed naffaċċjaw diversi kriżijiet kemm minn barra kif ukoll minn ġewwa u dawn il-kriżijiet li ġej minn barra m'għandniex il-kompetenza sħiħa biex insolvuhom u għalhekk jitolbu minna li permezz tal-politika barranija aħna innaqsu l-impatt li huma jkollhom fuq l-Unjoni Ewropea. Pero għana u kol, kif kontat nejt iktar kmini, diversi problemi interni. U dan wassalni għal kwistjoni tal per eżempju l-kwistjoni ta' dritt tal-privatezza u dritt ta' sigurtà U din hija propju l-qalba ta' Safe Harbor u l-bżonn li jkun hemm ċerta politika f'dan ir-rigward. Din hija din twassalni għal kustjoni kruċali ta' kif nistaw naqsu l-intolleranza li teżisti fis-soċjetà tagħna. Aħna ninsabu f'perjodu partikolarment diffiċli fejn naraw il-lut li qed jitilqu mill-Ewropa għaliex ma jħossuhomx siguri hawnhekk. Ma nafx pereżempju kemm minnhom numru kbir minnhom illi telqu kellhom jitilqu minn Franza minħabba il-mibeda u nisimgħu ħafna klim ta' mibeda wkoll online. Barra minn hekk hemm konflitt ta' prinċipji. L-internet illi hija innovazzjoni eccellenti sabiex ninteraġixxu flimkien, però issa sfortunatament dan lo, din loda qed tintuża għal skopijiet negattivi ta' dan it-tip biex nidivulgaw il-klim uh, ta' mibeda, il-violenza u għawek huwa importanti illi nfasslu u naqtaw linja bejn il-libertà tal-espressjoni illi trid tibqa' u mill-banda l-oħra il-bżonn illi naġixxu għaliex um, l-inċitazzjoni għal uh, violenza id-diskors ta' mibeda irid jiġi eliminat. Il-kol kem aħna qed naffaċċaw din is-sitwazzjoni diffiċli anka sitwazzjoni inter interjuri diffiċli bżed wieħed iqis id-dritt tal-privatezza u id-dritt tas-sigurtà. Naħseb li jekk anka tliet persuni biss nitkellmu dwar dawn l-aspetti, probabbilment mhux ser naqblu bejnietna. Għalhekk hemm bżonn li naqblu fuq dan l-aspett. Rridu naqblu fuq dan l-aspett fih dan l-Unjoni Ewropea. U din mhix biċċa xogħol faċli li wieħed jerfa' responsabilta għal dawn l-aspetti, partikolarment wara l-attakki terroristiċi. Barra minn hekk, din ukoll hija kwistjoni illi fuq rridu naqblu mal-Amerikani illi għandhom fema kompletament diversa fuq is-sigurtà u fuq il-privatezza. Hemm filosofija differenti fl-Istati Uniti. Qed insemmi dan brabta mal-Safe Harbor. Iva, Sur Lopez Aguilar, jiena napprezza u kuntenta li nkun hawnhekk li nisa hawnhekk foskom għaliex irid nisma' l-opinjoni tagħkom dwar dawn il da' daqshekk diffiċli. Kif dawn id-deċiżjonijiet iridu jittieħdu mhux biss minna mill-Kummissjoni, dan għandu jkun xogħol kollettiv illi jgħin ju li wasalna biex nieħdu id-deċiżjoni id-deċiżjoni tajbin f'dan il-perjodu tan diffiċli. U Il-kol kem aħna nafu illi mhux konna ċans ieħor issa il-waqt biex niddeċidu tajjeb. Skużani jekk tkellimt fit-tul naħseb saħan sitra eh, użajt uh, il-ħin zejjek li kelli għad dispożizzjoni tiegħi. Eh, pero kelli bżon nibda b'dan il-mod, kelli bżon inkun onesta ma'kom u nejdilkom kemmu importanti għalija dan id-dialogu għawek ma'kom, għalli xina naħdem ta' kuljum fuq daw il-kwistjonijiet. Pero, naddi għal mistoqsijiet. is signora Sippel saqsitni fuq l-Eurojust. Iva, dan huwa kompitu tal-Kummissjoni u kol tijaj stess, li nibqa nitkellem għal president tal-Eurojust u nitkellem fuq l-użu naraw kif nistaw nużaw din l-Aġenzija kemm jista' jkun possibbli biex naħdmu mal-Eurojust u nifukaw anka fuq pajjiżi terzi, fuq il-Balkani tal-Ponent, fuq il-pajjiżi Mena u anka fuq it-Turkija. Hemm bżonn hemm bżonn illi nipparteċipaw, hemm bżonn illi niġġieldu il-kriminalità organizzata għaliex dan jaffettwa s-sigurtà tagħna stess. Għalhekk l-Eurojust irid jissaħħaħ, irid isir titjib, irridu nsaħħu anka untejbu s-sitwazzjoni finanzjarja u budġetarja tal-Eurojust u dan bis nagħmluh is-sena d-dieħla. Fuq l-EPO, l-PPO, Jena smajt mistoqsijiet mhux biss minnaħa ta' Sinjora Sippel, iżda anka minnaħa ta' Sur Kirkhope. Walek ser inwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet flimkien. Irridu niżguraw illi permezz ta' l-iżviluppi kontinwi tal-presidenzi il-kompetenzi tana ma jonqsux b'tali motu maniera li fl-ħar mill-ħar ikollna istituzzjoni Ewropea illi tkun dajfa, impotenti u li tiswina wisq. Dan mux lantijaj. U emnuni, kunsil wara kunsil, jina nibqa ntenni dan l-aspet, dan il-punt. Jekk aħna indajfu il-kompetenzi tal-IPPO, iżejet, u dan mux ser seħ permezz ta' aspet wieħed biss, dan iseħ permezz ta' emendi żgħar u kontinwi illi qed isiru għabbasi tal-proposti tal-istati membri. Appuntu, uħut ma uħut mill-istati membri ma jixtiqux li l-PPO ikun b'saħħtu biżejjed. U uħut ma jixtiqux jaraw dik il-rabta illi Sinjora Makovej tkellmet dwara. L-PPO irrid ikun b'saħħtu indipendenti u effiċjenti. Irid għazzi ma jridx ikun xi makkinarju mostrus illi jintuża fil-investigazzjonijiet fil eh, kriminali illi iżommu il- eh, iżommu lil persuni akkużati f'gaġġa għal xar snin sakemm id-dokument kollha jiġu tradotti bil-lingwi uffiċjali, eċetera, eċetera. Le, irrid ikun ta' għajnuna għal proċeduri u proċedimenti nazzjonali. Għana irridu niżviluppaw prodott illi ma missux permezz tiegħu il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Jekk biex nagħmlu dan irridu nifmu illi hemm diversi sistemi nazzjonali U hemm diversi stati membri li għandhom miżuri speċifiċi għall-investigazzjoni, għal drittijiet proċedurali, ecc. Barra minn hekk hemm il-kas speċjali ta' tranzazzjonijiet. Dinja interessanti biex naraw dawn it-tranzazzjonijiet kif jaħdmu, dan huwa il-metodu ta' kif ċerta reati minuri jiġu indirizzati. Il-professur ta' kriminalità organizzata tal um, dwar il- liġi kriminali semmija bħala possibilità ta' kif l-investigazzjoni tista' tiġi eh, tista' ssir f'xi stati membri ma teżistix u nixtiequ nintroduċuha, però tistgħu timmaġinaw kemm dan huwa diffiċli. Nista' inkompli dan huwa proċess diffiċli ħafna, kollox naqblu fuqu biss wara illi l-artikli kollha isir bil dwarhom. Madana kollu xorta waħda għadna għatem imblok minħabba illi fl-Slovakja u fil-Portugal hemm problemi um, kostituzzjonali għaliex l-imħalfin ta', ta investigazzjoni ma jixtqux jaċċettaw uh, illi jina talom istruzzjonijiet, però l-IPP jew IVA serjati istruzzjonijiet lil prosekuturi um, uffiċjali fil- um, lill uffiċċju tal-Prosekuzzjoni Nazzjonali. Għalhekk hemm bżonn illi niżviluppaw mudell ġdid u nżommuh b'saħħtu. I am still full of it after the last Justice Council. <laughs> Fil-Konsil li għadda tal-Ġustizzja kien hemm ħafna ministri li ovvjament xtaqu jitnaqsu l-kompetenzi tal-EPO Però dan ma jistax isir. In ġenerali, xorta waħda fil-Kunsill għadni nara appoġġ qawwi. Għatwaqqif is-sena d-dieħla ta' ta' din l-istituzzjoni b'saħħitha biex niġġieldu kontra ir-reati marbutin mal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u dan huwa pont ma' dak li jettu intom fuq il-VAT. Yeah ħammur fuq dak il-punt is-samba niġi lura għal dan il-punt. Il-VAT tittiġi inkluża fid-direttiva antifrodi. U il-frodi fuq il-VAT għandu jkun kopert ukoll minn reati li jiġu investigati mill-lepo. Mija fil-mija konvinta dwar dan. Il-Kastariko enna l-inna biex insaħħu din il-pożizzjoni tagħna dwar l-inklużjoni tal-VAT. Issa mal-Konsil fejn qegħdin aħna din hija ħaġa diffiċli. Kwistjoni ta' kompetenza tal-Ministri kif tafu aħna dan il-punt diskutajnieh fil-Konsilli tal-Ġustizzja però l-Ministri jgħidulna din hija kwistjoni tal-Ministri tal-Finanzi. Xi wħud jgħidu li din hija problema wkoll li jmorru kontra, ikollhom imorru kontra l-Ministri tal-Finanzi tagħhom jaf tkun problema f'xi stati membri din. Insomma, aħna qegħdin nippruvaw nikkonvinċu l-Ministri tal-Ġustizzja li għandhom jibdlu l-pożizzjoni tagħhom u l-VAT għandha tiġi inkluża. L-aħħar diskussjoni kienet qasira ħafna nhar il-ġimgħa jew il-ħamis għandi ikun il-ġimgħa l-oħra. Eh, rajna fejn ninsabu u qbilna li ikonna eh, l-istatistika għallepow brabta mal-limiti minimi għal-reati li għandhom jiġu investigati minn din l-epow. Nridu l lura l-istatistika kriminali għaliex dak li qiegħed nara issa mill-istatistika disponibbli attwalment jekk aħna jkollna limitu minimu fuq 100.000 euro għal reati trasconfinali marbutin mal-VAT l se jispiċċa biex ikollu wisq xogħol jagħmel. Irridu naraw l-istatistika mill-pajjiżi kollha. Eh, naraw kemm il-każ possibilment ikollu jitratta kull sena l-epow. L-idea tiegħi hija li l-ewwel ninkludu il-VAT u r-reati serji b'medda trasconfinali taħt l-epow. Imbagħad inkomplu bid-direttiva antifrodi. Il-Presidenza Olandiża wedet li ħad komplu taħdem fuq dan u għall-Olandiżi din mhux ħaġa faċli għaliex ma kienx hemm approċ pożittiv fir-rigward ta' din il-kwistjoni biex ngħidlek, però hemm ftehim mal-Ministru Olandiż li fuq dan il-punt se nerġgħu nitkellmu fil-Kunsill li jmiss. Imbagħad hemmhekk ikollna l-istatistika f'idejna b'mod li nkunu nistgħu nkunu aktar realistiċi fl-ambizzjonijiet tagħna brabta mal-frodi tal-VAT. Issa, is-safe harbor. Kien hemm xi mistoqsijiet dwar dan il-kunċett. Il-punt ta' Sinjura Sippel Irridu narraw kif se nużaw komunikazzjoni elettronika għal skambju aktar veloċi ta' informazzjoni bejn l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi fl-istati membri bħalissa nużaw assistenza legali reċiproka xi ħaġa imprekattiva però rridu nqisu l-possibilità li nużaw teknoloġija aktar moderna b'mod li jkun hemm komunikazzjoni aktar effettiva bejn l-istati membri. Unċidentalment, inċidentalment dan kien suġġett ukoll għalija għan negozjati li kellna mal-Amerikani. Għedna li hemm bżonn aktar veloċità fl-iskambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-ġustizzja u kriminalità dwar il safe harbor. mistoqsijiet fuq il-legalità, il-kalendarju wkoll xi ħaġa li saqsina Claude Dan huwa każ diffiċli. Ikolli ngħid li fid-data protection kif qed fil-bidu aħna rridu niġġudikaw żewġ prinċipji il-ħarsien tal-privatezza u s-sigurtà. Hawnhekk a safe harbor għandna triangolu għaliex hemm ukoll il-perspettiva ekonomika. Allura għandek triangolu tlet naħat Xi ħaġa li semmi ta' hawnhekk ukoll din is signora Gorazza bil dan dikon li semmiet l-inċertezza wara d-deċiżjoni tal-qorti. Għalhekk huwa diffiċli biex wieħed jagħmel eżerċizzju ta' dan it-tip. E, taħdidiet li kelli f'Washington kellhom suċċess, però ġejt lura bil-ħsieb li huma ukoll u li jkun hemm ċerta ħeffa fil-ħidma tagħna, jiena kont ċara wkoll. Kull fejn mort kont ċara li jekk se jkun hemm safe harbor ġdid, dan għandu jkun b'deċiżjoni unilaterali tal-Kummissjoni Ewropea. Jiena dan mhux se nipproponi l kolleġġ mingħajr ma nkun ċerta li nista' napplika s-sistema li jiena sejjaħt trust and check Għaliex meta wieħed jara s-sistema legali Amerikana, il-liġijiet tagħhom. Jekk wieħed jipprova jagħmel evalwazzjoni dwar jekk is-sistema legali tagħhom tipprevedix sens ta' ekwivalenza għal ħarsin ta' dan it-tip. Huwa diffiċli biex wieħed jevalwa din eh, komparabilità. Huwa diffiċli wkoll Lu wieħed iċedi l-armi. Um, diffiċli wieħed jgħid jgħan nistennew li l-Amerika tibdel il-liġijiet tagħha. Ma nistgħux nagħmlu hekk laqqas. Issa qegħdin naħdmu fuq din is-sistema ta' trust and check għaliex għandu jkun hemm ċerta fiduċja fil-konfront tal-Gvern Amerikan minn naħa tagħna. Biex nkun daqxie aktar konkreta, ħanajdilkom. Aħna qegħdin negozjaw ma' Dipartiment Amerikan tal-Kummerċ, kif ukoll ma' Dipartiment Federali tal-Kummerċ ukoll, il-Kummissjoni tal-Kummerċ, kif ukoll ma' l-Awtoritajiet tal-Ħarsin tad-Dejta Ewropej, għaliex ir-rwol tagħhom huwa kruċjali. Aħna qajjimna erba' punti f'Washington anke qabel għaliex jiena xtaqt imur Washington biss wara li l-Amerikani jkunu jafu x'se jkunu it-talbit tiegħi. Eżerċizzju li sar qabel jiena kontattilhom se jkun hemm erba' punti tan-negozjat waħda minnhom fuq il-format tal-impenni tagħhom jekk se jkun hemm ittra l-awtoritajiet nazzjonali Amerikani jew inkella ikun xemmem mowju Dinja xi ħaġa li qed irridu nittrattawha però. Imbagħad jiena minn nies responsabbli li qegħdin jaħdmu fil-qasam tas-sigurta nazzjonali tlabtom li għandna għandna bżonn definizzjoni aktar preċiża tal-limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet li se jawtorizzaw lill-entitajiet ta' sigurtà tagħhom li jitolbu d-dejta mill-kumpanniji taħt is-safe harbor il-ġdid. U jiena kont ċara f'Washington li d-deskrizzjoni mhijiex biżejjed għalina, rridu niddefinixxu wkoll ċerti definizzjonijiet eh, differenti bħal national security, xirridu ngħidu bija eżattament meta wieħed jitlob data għal skop ta' national security, rridu nkunu aktar preċiżi. U dik hija l-ħaġa li se niddiskutu mal-Amerikani għada għax għandna diskussjoni oħra għada wkoll magħhom. Abbażi ta' din id-definizzjoni preċiża tal-limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet li se tippermettilhom li jiksbu d-dejta jiena irrid li kolli metodu effiċjenti li nagħmel il-kontroll tiegħi, trust and check kif U se nuża żewġ mezzi biex nikkontrolla b'mod kontinwu permezz tar-rapportaġġ min-naħa ta' l-awtoritajiet statali Amerikani fuq in-numru ta' talbiet. Se jkollna kontroll doppju min-naħa tal-businesses, però jiena m'iniex sodisfatta xorta waħda. Jiena xtaqt li jkun hemm mezz kif wieħed jikseb informazzjoni aktar konfidenzjali, però ma jidirx li dan huwa possibbli. U allura għall-inqas permess ta' dan ir-rapportaġġ se jkollna informazzjoni dwar ix-xejriet. U dan imbagħad jista' jkun daqsxejn aktar fattibli biex niksbu informazzjoni li tkun ta' min jorbot fuqa. Aħna se nevalwaw situazzjoni kollha fl-Istati Uniti mhux biss ir-rapporti marbutin ma' Safe Harbor. Se nqisu l-medja, se jkollna informazzjoni mill-NGOs u soċjetà ċivili. Se nikkonsidraw l-informazzjoni tal-whistleblowers Nużaw kanali oħrajn biex nevalwaw b'mod kontinu is-sitwazzjoni fl-Istati Uniti fir-rigward tas-sorveljanza. Pero għanna mużajk insomma ta' ħafna kanali differenti li etuna stampa. Se jkun hemm ukoll klawżil ta' sospensjoni li tgħid li jekk nirċievu informazzjoni rilevanti f'dak il-każ l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet ninsewhom. Nissospenduhom. Dan dwar il-monitoraġġ insomma dik il-kustjoni li tiġi finalizzata mal-Amerikani għaliex għanna bżon l-input tagħhom fir-rapportaġġ. U r punt l-aktar punt problematiku. Kif nizguraw ġifiri li ċittadin Ewropew jikseb rimedju inforzat jekk xi ħadd jikser il-privatezza tagħhom, jikseb id-dejta tagħhom bla permess. Qed ngħid rimedju ta' bil-fors dan sforzat. Għaliex deċiżjoni fuq rimedju mhux biżejjed. Persuna intortata jrid ikollha eh, rimedju ta' bil-fors. Għalhekk hemm l-involviment kol tal-Awtorità tal-ħarsin tad-Dejta Ewropea u l-Kumitat Federali tal-Kummerċ Amerikan dan huwa pont diffiċli ħafna għaliex jekk nqisu l-ġurisdizzjoni wkoll għaliex id-DPAs m'għandhomx ġurisdizzjoni fuq il-kumpanija li importat id-dejta fl-Istati Uniti. Irridu norbtu fuq l-Amerikani. E, Skużaw nitħalt fil-tekniku, pero naħseb li ħafna minnkom involuti f'dan is-suġġett, ġifieri jaf prezzaw dan id-dettal kollu li qed intikom. Dan l-infurzar din il-kwistjoni huwa l-punt ta' dħul għatlieta li baqa għalhekk bdejna bl-modellar tal-pożizzjoni ta' infurzar u l-insibu l-aħjar mod kif wieħed ikun jista' jagħti rimedju għaċ-ċittadin Ewropew. Kalendarju issa. Qegħdin naħdmu l-ħin kollu fuq it-tempistika bil-lejl u bin-nar. Hm, smajt li laqas miliet ġej għalina din is-sena. Sew nissospendu. Jena għamilta ċara u kol mal-kollegi tijaj incidentalment, jena rrit nara test relevanti jemmek u d-dimna test tal-impenni li nixtiequ naraw min-naħa tal-Amerikani, it-test tad-deċiżjoni infisa u t-testi kollha wkoll marbutin mal-mudell tal-infurzar. Umbat, apparti minn hekk irrid nisħaq għal darboħra li dan huwa dritt tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Li nieħdu d-deċiżjoni aħna għandna direttiva ma rridux ninsew li tikkontempla trasferiment għal pajjiżi terzi hemm ċertu għodda dwar kif nagħmlu dan din hija l-għodda li offrejna l-kumpanniji fil-komunikat tagħna tas-6 ta' Novembru. Dawn huma għodda bażika, għodda li tkun tista' tintuża għal trasferimenti għal pajjiżi terzi u dawn l-għodda mbagħad mbagħad għandhom jintużaw għal każijiet fejn fil-pajjiż terz ma jkunx eh, protezzjoni xirqa. Ġifiri, wara d-deċiżjoni tal-qorti l-Istati Uniti. Attwalment. Meta naraw kemm hu importanti s-suġġett tal-trasferiment tad data għall-Amerika u kemm situazzjoni ekonomika u l-kummerċ jiddependu fuq dawn id-data transfers, dan jixprunana biex naħdmu fuq reġim speċifiku li mbagħad jippermetti dawn it-trasferimenti fil-waqt li nżommu livell li ta' protezzjoni min naħa tal-Amerikani, però ma se nagħmlu xejn jekk ma nkunux ċerti li jkun hemm biżejjed sigurtà. Tuni daqsxejn aktar żmien jekk jaġobkom allura, però naħseb li tmiem jannar hija data pjuttost realistika. Forse mhux b'kombinazzjoni, però din hija wkoll id-deadline fissata mid-DPAs li qalu li sa tmiem jannar se jaċċettaw din l odda li toriġina mid-direttiva. Ma nafx jiena mbagħad se joħorġu bih mill-ewwel ta' frar, però jridu jagħmlu xogħolhom huma. Aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex noħorġu f'qafas ġdid sa tmiem jannar Jiena investejt ħafna ħafna kapital politiku investejt jiena dik il-kelma kapital. Jiena old fashioned ħafna mhux kwestjoni ta' onura lija, mhux se ngħidlek, però dinja kwestjoni importanti nejtek xaħġa ħaġa li tixprunani din u għankin naħat tal-Amerikani qegħdin jimbottaw ħafna. E kif għadin noqorbu lejn it tmim irrid għal darboħra nara jekk hemmx mistoqsijiet supplementari. Soraja inti għallek mistoqsijiet oħra u xek fil-qosor. Anzi l-kummissarju baqala xitejt. Jena xtaqt. Inkompli bis-safe harbor xtaqt nalaq. Iva, jina jgħid il-president xtaqt nħu mistoqsijiet oħra jina lix hemm min jixtieq jitlaq. Neħdu l-mistoqsija ta' Soraja. Grazzi. Hemm punt li semmejt jiena deċiżjoni tar-Rom u l-hate speech. Jiena xtaqt li tikkjarifika li xi ħaġa. Id-deċiżjoni qafas marbuta marriati ta' mibeda. Tista' tiċċaranna daqsxejn. Jekk waħda mid-dritti jekk ix mitqisa bħala dritt fundamentali din, inti lesta tagħmel stħarriġ fid-dettall u forsi tweġiba dettaljata dwar kif naffrontaw din il-kwistjoni għaliex hemm grupp espost ħafna għal dawn it-tip ta' reati ta' mibeda. Roma għawx xtaqt informazzjoni addizzjonali minna ħati. Judith, did you have one? Se nistenna sal-axħar għaliex dan huwa punt LGBT. Naddu l-kummissarju biex it-twieġ bil-mistoqsija tas sorraja sa' kemmem xaħat ieħor li jixtieq ikompli jistaqsi. Grazzi. Skużawni li baqa li xinejt fuq il-Safe Harbor, pero suġġet li interessani dan, għand ħafna informazzjoni, terapija dejna lija. Bl-Inglis mux full of it nejdu, bl-Inglis għandek tgħid. Jiena entuzjasta ħafna fuq dan is-suġġett. Full of it xi ħaġa oħra. Mela, xkont qed ngħid? Iva. Hemm żewġ par biċċi ta' leġiżlazzjoni li irridu jindirizzaw is-sigurtà fil-qasam kummerċjali. L-ewwel net id-deċiżjoni qafas fuq il-ġlida kontra r-razziżmu u s-xenofobija xi ħaġa li rrid nara għaliex naħseb itkopri kull tip ta' intolleranza u reati ta' mibeda li jistaw jinċitaw dawn il-tip ta' reati u violenza. Issa sta l-istati membri biex jimplementaw din kif inixira u biex jinforzawa. E, u situazzjoni tal-LGBTI irrid irrit niċċekkja l-antisemitizmu anti-dzingari islamofobia dawn l-affarijiet huma koperti. U l-Istati membri għandhom ikunu lesti li jaġġixxu. Din hija ġustizzja kriminali dan il-qasam. Kollox qiegħed hemm suppost kien hemm implementazzjoni wkoll. F-16 mill-Istati membri kollha għaliex kien hemm xi opt-outs ukoll. F-16 minnhom però għadna qegħdin naraw noqqas ta' implementazzjoni soda ta' din id-deċiżjoni qafas. Issa qegħdin fi dialogu individwali ma' dawn il-pajjiżi għaliex din hija ħaġa importantissima. Ta' fil-qafas tal-ħidma tagħna mal-providers tal-IT b'mod li ngħinu biex innaqsu intolleranza u diskors li ta' mibbeda fuq l-internet jena sejjaħt il-ministri ħeġġiġtom f'kull konsil fl-aħħar tliet konsilli biex jindirizzaw din il-problema biex jindirizzaw biex jimplementaw għafnu xira. Imbagħad hemm id-direttiva wkoll fuq il-ġlieda kontra terrorizmu. Din ukoll hija qasam tal-kriminalità tal-qasam tal-ġustizzja, però fuq dan ma ma staqsejtux. LGBT, uh, yeah, what is the state? xinu fuq di kwistjoni tal-LGBTI? Għaddeja diskussjoni fuq għalfejn azzjoni, għalfejn mux pjanta azzjoni, għalfejn mux strategija. Jena etniħu gost u koll naħdemek eh, anki f'dan il-qasam tal-politika fuq il-ġeneru. Emmin kritika l-Kommissjoni għalix mandi strategija. Imma il-fatt huwa illi Dan huwa l-impenn. Jiena kommissarju responsabli għal dan il-qasam u jekk taqraw sew, hemm ukoll l-impenn ta' direttorati ġenerali oħrajn. Ma nafxek hekk qiegħed hawnhekk fil-fatt jew x'imkien ieħor. Iva pal per eżempju is-saħħa u l-involviment ta' DG Sanko huwa miktub hemmhekk li DG oħrajn u membri oħra tal-Kummissjoni qegħdin jaħdmu fuq dan. Aħna nafu sew dak li huma jridu jagħmlu għaliex il-kollegi rilevanti huma wkoll ko-awturi ta' dan il-pjan wa xogħol tal-Kommissjoni li ġib publika tal-ixu importanti li namluwa ċara li dinja politika importanti għal kummissjoni b'mod partikolari fid-dawl ta' dak li seħ dan l-aħħar. Fafu illi il-ġimma li għaddiet waqt il-Kunsill tal-Ġustizzja u Intern ma irnexxinniex naddottaw il-proprjetà matrimonjali u r-reġim ta' sħubija Eh, ir-reġistrata l-Polonja ma setawx jaċċettawa minħabba il-liġi nazzjonali tagħhom u anki xi ostakoli kostituzzjonali dak kien l-argument res huma. Il-bqija tal-Istati membri il-koll għalu aħna irridu kooperazzjoni imsaħħa u l-koll se naqblu għalli xaldin din il- tip ta' liġi li tirrigwarda familja għanna bżon unanimità fil-Kunsill u għalhekk huma se jkomplu jaħdmu permezz ta' kooperazzjoni imsaħħa. Dan huwa inkluż fil-lista ta' azzjonijiet li l-Kummissjoni se tużom bħala għodda manageriali ta' pjanar u anki ta' kummerċializzazzjoni huwa xogħol kollettiv tiegħi u flimkien ma' kummissarji oħrajn u ma naħsibx li l-istatus legali tiegħu huwa dajjef. Aħna qegħdin ngħidu sempliċement bħala kummissjoni x'beħsibna nagħmlu. Aħna se jkonna ir-rapportar annwali sabiex inkunu nistgħu naġġornawkom fuq progress fuq dal-kwistjoni tal-LGBTI fuq id-direttiva tal trattament indaqs li storja ma tispiċċaqatu jina jkollina metti li jina pjuttost dizappuntata meta Kull darba li parteċipajtina, kullħat joqgħod jgħid li hemm bżonna leġislazzjoni ta' dan it-tip għaliex hemm vojt fil leġizlazzjoni fil-korp ta' leġizlazzjoni kontra diskriminazzjoni, imma xorta waħda memx bizzejiet rida li din jaddottawa minħabba l-fat li id-direttiva forsi b'mod indirett għan iġib maħħa implikazzjonijiet fuq il-budget għax iridu jkunu arranġamenti, per eżempju, fl-istrutturi fil-binjiet għal persuni eh, illi għandhom xi tip ta' disabilità u jużaw siġġu tar-roti. Għalek forsi tista' tinsab soluzzjoni imma xortu waħda jena qed nara li hemm biżejjed rieda biex din tiġi adottata. Jena vera qed inserraħ issa fuq il-presidenza Olandiża għalix l-Olandizi vera bravi meta jiġu biex implementaw dawn il-politiki. Il Fuq it-tfal. Jina nara illi hemm eh, nuqqasijiet kbar fil-politiki favur it-tfal. U jina besib din nagħmel żewġ affarijiet simili għal lista ta' azzjonijiet favur in-nies LGBTI Jina għandi fil-pjan ta' azzjoni ta' DG tiegħi li nagħmel l-istess ħaġa, l-istess tip ta' lista ta' azzjonijiet favori tfal biex insaħħu il-pożizzjoni ta' tfal fl-Unjoni. Qed naħdem ma' kollega tiegħi, ma naħseb illi fuq medda ta' żmien qasira situazzjoni ta' tfal mhux akkumpanjati u ta' tfal immigranti hija waħda li tkexxek Meta jiena rajt x'nistgħu nagħmlu ta' malajr biex ngħinuhom, rajt li m'hemmx mod kif nenu ta' malajr għal ma xorta jiena deċidejt li niproponi lista ta' azzjonijiet li jridu jitwettqu malajr se jiġu prezentati lill-kulleġġ il ġimgħa d-dieħla. Għanna bżon li konna statistika biex nkunu nafu kemm hawn tfal fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, xinu ma t-teddidiet u r-riski li jiffaċċaw, xinu ma dmirijiet tal-entitajiet rilevanti u se jkun hemm tliet kapitli dwar il- id-dmirijiet wieħed tal kummissjoni l-Istati membri u organizzazzjonijiet rilevanti. Jiena irrit dal-waqt niltaqa ma l-NGOs u organizzazzjonijiet kbar li għandhom jgħinuna biex inwaqfu situazzjonijiet li huma tassew tal-waħx f'ċerti stati membri. Din hija xi ħaġa li jiena beħsibni nagħmel u eh, nittama illi jirnexxili niġbet li iktar l-attenzjoni ta' dawk kollha dawk l-entitajiet u persuni eh, rilevanti biex dawn jagħmlu xi ħaġa illum qabel għada. Fu ir-riforma tal-protezzjoni tad-data Iva, jiena għad konxa ta' rida politika qawwija biex nikkonkludu trilogi. Għatem eh, bosta punti ibsin li rridu niddeċidu fuqhom nittama illi jirna xinna ġemad diħla punt wieħed minnhom huwa fuq il-konsens informat tas suġġett ta' data u Imma naħseb illi qabel tmim is-sena se jirnexxinna, intom saqsejtuni fuq l-implementazzjoni. Ovvjament mistoqsija rilevanti ħafna għaliex aħna għanna eh, setta regoli uniformi imma dawn ir-regoli ma jsarfu xejn jekk ma jkunux applikati fl-istati membri kollha b'mod uniformi. Ġifri mhux sempliċement kwistjoni ta' kif aħna se nużaw is-sanzjonijiet ħafna eh, ir-regoli jagħtu l-autoritajiet ta' protezzjoni ta' data seta' diskrezzjonali. Aħna rridu eh, issa wet u kampanji b'mod partikolar fl-2017 immirati lejn il-negozji, immirati lejn il-pubbliku sabiex dawn ikunu jafu xis xi fissera lihom dak li qed inħejju. Tajjeb, għanna l-axar mistoqsija malajr malajr kjoġbu għax il-ħin vera għati jafas. Iva, grazzi ħafna. Mistoqsija asira għaliex tal-ħodu kena dibattitu interessanti ferm. dwar kif is-sistema komuni għall monitoraġġ tal-drittijiet fondamentali jew inkella x'inhuma il- il-possibilitajiet biex ikonna qafas ta' monitoraġġ ta' drittijiet fondamentali. Scoreboard. What do you think there is in any possibility? Aw, jekk hemm din il-possibilità jew inkella x'possibilitajiet hemm illi konna din is-sistema ta' monitoraġġ għaliex din hija mistoqsija li għamilta kemm il-darba lill kollegi tiegħek għaliex minoranzi etniċi li mhumiex Roma, mhumiex tfal, mhumiex Lut, imma xorta issir diskriminazzjoni kontra tagħhom minħabba l-appartenenza etnika tagħhom, eżempju, il-minoranzi eh, Torok, Ungeriji, Ungeriżi u ħafna oħrajn. Naħseb eh, taf fuq xiex et eh, għal xiex qed nirreferi. Skużani se kollin ninterrompik għaliex fil-nofsija fin-nofsija l-interpreti se jieqfu. Jina ma nafx jekk inti weġib ċal mistoqsija tiegħi, jiena kont saqsejt fuq il- il-rom, ma nafx kif din l-istrateġija tista' tkun inkluża fil-istrateġija nazzjonali, fil-istrateġija AFAS u anki fuq ir-rejati ta' mibeda forsi tista twessa dan il, din id-deċiżjoni qafas bil-inklużjoni tal-LGBTI. Sinjura Kommissarju, forsi tista' twieġeb malaj malaj un bat tikkonkludi. Iva, kif wetkom din l-aħħar ħaġa se niċċekkja fuqha u irrit nara jekk ix inkluża fl-istrateġija favur ir-Rom u l-istrateġiji tar-Rom minn l-Istati membri. Issa qbatni fuq seq waħda ma nafx. Eh, anki l-Polonja u l-Ungerija fil-kontest tal-istat ta' dritt. Jena se nistaqsi xkien il-rizultat ta' diskussjoni. Jena nishtiq ħafna li konna monitoraċ ta' dan it-tip. Imma biex ikonna mezz ta' kejl kwantitattiv kif tista' tkejjel l-istat ta' dritt. Eh, mhux l-istess ħaġa li tkejjel dawn l-affarijiet bħal meta wieħed irid pereżempju jara kif huma dejjin l-istati membri fuq livell ekonomiku jew finanzjarju. Jiena xettika kemm se nkunu nistgħu li permezz ta' xi sistema ta' monitoraġġ nkunu nistgħu inqablu sitwazzjonijiet differenti li hemm fl-istati membri. Jiena kont fl-Ungerija dan l-aħħar, rid nara bajnejja u miss bidejja din l-atmosfera li hemm fil-pajjiż. Jiena wkoll niġi minn pajjiż eh, fejn hemm ħafna eh, kien hemm it-totaliranjanizmu għalek eh, nxommom mill ewwel dawn l-affarijiet u propju hemmhekk jena mandunajċ maħassejċ li kienu għaddejjin dawn l-affarijiet anki fil-qasam tal-medja l-NGOs, il-knejjes. Imma xwieħed jagħmel din l-evalwazzjoni u jasal għal mekkanizmu biex ikkejjel l-istat ta' dritt u nistgħu ngħidu f'dan il-pajjiż partikolari għandna suspett illi it-trattati qed jinkisru b'mod kontinwu regolari hemm bżonn l-ewwel qabel kollox li ssir evalwazzjoni oġġettiva u l-istati membri jridu jiġu trattati b'mod indaqs. Eh, Naħna nixtieq li jkun hemm mekkaniżmu kieku tajjeb imma ma nafx kemm ser nexxilna. Grazzi ħafna, jina vera ta' sewħad gost għamnek illum jina entuzjasta fil-rigward tal-futur. Kollegi, qabel ma titilqu, mod partikolari lil dawk minkom li eh, bqajtu għonek sissa, kienet dinamika pjuttost mux tas-soltu nirringrazzja lil dawk kollha li baqgħu hawnhekk, grazzi tal-mistoqsijiet li għamiltu li l-Kommissarju kena ħafna punti x'nitkellmu fuq miegħek fuqhom. Għalek grazzi lill-membri tal-li għamlu mistoqsijiet fuq il-punti differenti minkejja l-fatt li ħafna minnkom kienu neqsin fuq mumiex anki fuq Safe Harbor aħna nishtiqu illi meta l-kalendarju jisir naqra iktar ċar Forsi tista' terġa' tiġi hawnhekk fis-sena d-dieħla biex ikonna idea aħjar ta' x'inhu jiġri f-sejf ħabe jew Safe t tnejn jew inkella biex te jiġi sostituit sejf ħabe li hemm bħalissa. Grazzi, Sinjura Kommissarju, tal-ħin tiegħek. Grazzi għat weġibiet li tajtna u anki għall-entuzjazmu tijak. Kollegi, grazzi ħafna. Likla tajba.